Chers collègues, je vous propose de prendre place et de commencer euh, nos travaux sans trop tard. Eżis kollegi, nissuġġerixxi nisibu postkom u nibdew bl-aġenda tagħna. Mella, numru wieħed l-adozzjoni tal-aġenda adottata. Hemm l-emendi fuq il-rapport eh, eh, uh, eh, niżel bħala numru 20 hemm ukoll punt tal-aspetti eh, eh, bilanċi bej s sessi mela ħanibdlu il- is-sekwenza 20 u 21 bejnietom. L-emendi fuq punt 19 eh, li relazzjoni tal-Ewropa ser nindirizzaw fil-ħodu qabel numru 11. Jekk ma ssibu l-ebda oġġezzjoni għal dan it-tibdil nadottaw l-agenda b'dan il-mod. Mela, it-tieni punt issa l viza tal-President. Il-rapport fuq eh, artiklu 21 fuq ir-regol ta' proċedura wara il-dibattitu il-koordinaturi tal-minħaddem ħasbu li resqu opinion fuq dan il-rapport forma ta' emendi għal-rapport tal-Komitat eh, tal-Affarijiet Kostituzzjonali. L-emendi huma biskadenza ta' settembru ta' 19 eh, ta' settembru u l-emendi li tkunu bl-Ingliż. Il-votazzjoni ħad kunna l 25 ta' Settembru. Dan ser ukoll kollu effett fuq il ftejim fuq in-negozjati fuq il-livell internazzjonali. Ġifiri, hemm artiklu 81 li huwa ta' importanza għal dan il-komitat u l-komitat leġislattiv jekk musta nagħmlu xi ħaġa ser jisparixxi ġifieri xtaqt ngħid li l-koordinaturi il-membri tal-komitatu, membri tal-staff politiku, għatu daqqa sew li rapporter Safsovski marbut eh, ma l-emenda għal-regola 81. It-tieni punt minna ħatana il-railway package. Aħna deċidejna illi u opinjoniet li Sur Dardan illi huwa r-rapporter. Opinjoni l-opinjoni fuq it-tlet eh, rapporti marbuta ma' dan il-pakket eh, tal-ferroviji u il-koordinaturi deċidew li ma jresqux opinjoni fuq wieħed wieħed disa tnejn disa u sittin regolament fuq il-kontabilta tal-kumpaniji tal-ferroviji. Il-rapporter ġbet l-attenzjoni illi il-Kumitat hawnhekk m'għandux interess dan is-suġġett. Tielet punt għandna la straordinarja tal-Kumitat l-10 Ottubru sabiex uh, nindirizzaw il-kustanijiet urġenti li għanna anka fid-dawl li aħna resqin u kollej uh, l-aħħar parti tal-leġislatura tagħna. L-interpretazzjoni jekk intom titolbu din interpretazzjoni u eh, ma tużawiex qed wasal sitwazzjoni fejn pereżempju għandna l-Ingliż u l-Franċiż eh, maħsub għal trialogu tal-erba u ma ntużax għaliex is-sur Darden ma setax jattendi. Il-ħames punt. Tafu uh, li hemm dan kollu disponibbli wkoll fuq l-internet, eċċetra, għalhekk uh, qed nimxu bil-proċedura ta' trasparenza skont il-prinċipji tagħna. Punt tlieta. Is-Sinjura Lope Fontanier sabiex uh, Tispjegana 17 l-emenda ta' kompromess fuq semestru Ewropew koordinazzjoni tal-politika ekonomika l-implementazzjoni tal-prioritajiet tal-2013. U rapport għal Komitat Ekonomiku Monetarju fej għanna rapporter Sinjura Ferreira mela, Sinjura Lope Fontania Iva, grazzi ħafna. Għandi xi emendi ta' kompromess li kopru ċertu ftejmiet fuq l-istrateġija 2020 u il-bżon li nġildu sabiex nkunu nistgħu neħu dawn l-anijiet. Hemm imbagħad impenn fuq il-flessibilità tal-suq tax-xogħol u l-garantiji fuq il-kundizzjonijiet soċjali hemm it-titjib ta' situazzjoni ta' gruppi vulnerabli inkluż dawk eh, li huma qiegħda għal perjodu twil naqsu il-faqar fil-ħidma kif ukoll il-nixbdu flimkien il-ħajja familjar tal-familja u tax-xogħol. Għamilna impenjajna ruħna wkoll biex innaqsu biex nikkonsidraw aktar is-sitwazzjoni ambjentali, punt ieħor li intejbu l-impiegabilità tal-żazax u rridu nifukaw fuq dawk li jinsabu f'sitwazzjonijiet l-aktar diffiċli, kif ukoll il-bżonn nassiguraw aċċess eh, pubbliku u ikwalità u legalità U l-aktar meta jkun hemm ċertu sitwazzjonijiet ta' kriżi, ġifieri meta l-aktar li jkun hemm bżonn Rridu neliminaw ukoll l-ostakli għal ċirkolazzjoni ħilsa tal-ħaddiema biex intejbu l-impjegabilità, ġifiri mobilità imma ovvjament volontarja. Umbagħad il-bżonn li jkun hemm leġittimità demokratika aħjar u nenfasizzaw il-parteċipazzjoni tal-parlamenti nazzjonali u l-unions. Nrid nagħmel referenza wkoll għal kompromess L li meta aħna kellna dibattitu ma' shadow rapporteurs l-alde talbu li eh, nisostitwixxu it-terminu remunerazzjoni appropriata b'finanzazzjoni adegwata. In il-persuna li prezentat din l-emenda li kienet jifassal din l-emenda accetta ġifiri ehm, ġit Ehm, deċida li ma setta ma kienet xtajba u għallura jiddispieċini u nispera li xorta wahda jivvotaw favur. U xejn aktar, Sinjura President, u grazzi ħafna għal dawk ix-shadows li f'periodu għasir ħafna għamlu ħidma tajba ħafna u nixtieq ngħid li anka sa dan l stess konna qegħdin nipprovaw nirranġaw l-emendi kolla. Eh, merci Sergio Gutierrez Prieto. Grazie. Grazie ħafna. Grazzi Presidenta, grazzi u koll il-rapporter ħidma taħħa ta' dawn il ġemat Jina naħseb li aħna għamilna sforz il-gruppi kollha sabiex nkunu nistgħu nilħu ehm, kompromessi li jissodisfaw il-kulħadd, ġifier kompromessi ta' kunsens li wasluna għal rapport li kulħadd jew għall-inqas jista' jkun appoġġat biżejjed u jiena naħseb li bħalma għalu, bħalma dġa qalet il-maġġoranza ta' ehm, tal emendi u l-kompromessi jissodisfaw anka l-grupp tagħna tas-soċjalisti għalkemm jien nippreferu li kiku naslu aktar li lin fċertu kwistjonijiet għax naħsbu li waqafna qasir, per fuq l-effett tal-konsolidazzjoni fiskali U l-effett l-aktar gravi huwa l-qat verament trement li qegħdin naraw fl-Unjoni Ewropea kollha kemm partikolarment f'ċertu pajjiżi u s-sempliċi fatt li inwettqu bħalma nagħmlu fil-kompromess li nkunu nistgħu inwessaw dan il-kalendarju ta' konsolidazzjoni fiskali jiena naħseb li huwa pass il importanti iżda tinkwetani li minn naħa tal-Kumitat tal-Impjegat tal-Impjigi isna aħna l-aħħar post L-aħħar li qed narfu li il-konsiderazzjoni fiskali ta' dan il-proċess waslet għal aktar diżigwaljanzi, aktar inġustizzja u aktar għadx l-Unjoni Ewropea kollha kemm iżda naħseb li huwa sodisfaċenti wkoll li aħna għamilna ċertu referenzi wkoll għal bidla ta' strateġija bil-konsiderazzjoni fiskali għal riformi strutturali għal dawn jistaw iwaslu għal eh, effetti fuq il-makroekonomija iżda jista' jkun inġustu kol l-istat tal-benessri, l-welfare state li tant swiet li l-Ewropej biex waqfuħ. U fuq kollox, Anka jina naqbel, anka jina naqbel mal-kompromessi, nishtiq nixbet l-attenzjoni fuq ċertu emendi li għaw fil-rapport li referu għall-Unjoni Soċjali, għall-Pilastru Soċjali, għall-Istrateġija Soċjali. Hemm ċertu emendi ta' Sinjura President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 anka xie emendi minnħati għaj li jett jitkenmu dwar mux il-modell tal-stabilizzazzjoni automatika, mux tal-modell ta' indikaturi eh, soċjali nixtiqun daħlu fl-ekonomija eh, u fl-Unjoni Monetarja u Ekonomika, iżda edin in eh, semmu nsejħu l-Parlament Ewropew kollu kemmu anka l-Komissjoni Ewropea li l-għennet ikunem nizvilupaw eh, Green Paper għalli din ikunem l-stabilizzaturi ċi, iġifiri li l-Parlament kollu kemmu jiddiskuti fuq dan, kif ukoll wetta l-impenn li jippremetti u din xi ħaġa li diġà intqalet li semmiet fil-blueprint, ġviri li kunem din il-proposta ta' stabilizzaturi automatiċi, jina naħseb li hemm bżonn li din tiġi appoġġata u ma nistax nifhem kif hemm ċertu dubji minn ċertu gruppi politiċi propju fuq dawn l-emendi li ċertament diġà ġew diskussi ġew approvati u ġew appoġġati wkoll b'appoġġ kbir fil-plenarja ta' ftit xuriru fl Strasburgu. Aħna naħsbu li rridu nkomplu insaħħu din il-pożizzjoni għaliex aħna nemnu bla ebda dubju ta' xejn li b'dan il-mod ikonna unjoni aktar ġusta, aktar soċjali u aktar viċin ta' dak li jixtiequ u ċittadini stess. Xejn aktar? Nixtieq nerġa' ntenni l-ringrazzjamenti tiegħi lill-Sinjura Rapportera ħidma li għamlu f'dawn il-ġimgħat. Grazzi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention Grazie ħafna. Kellem oħrajn? Ma jidirx li l wis, mela. Xtaqt nisħaq fuq dak li għadu kif għal Sir Gutierrez. Għamna kien nitkellmu fuq skabir anke għal dan il-kumitat li huwa punt importanti ħafna li nkunu f'pożizzjoni nkun sa nikkontribwixxu sabiex nideterminaw eh, il-politika tagħna dan il-mod aħna naċċertaw li din tkun konsiderazzjoni l-prioritajiet li aħna għandna. Qed darba li qed nagħmlu dan l-eżerċizzju għandna r-regoli, għandna l-kodiċi, Hemm aspett pratiku ħafna l dan. Jiġifieri nħarsu lej sitwazzjoni f'kull stat membru individwali u bekk naraw anke l-kontesti eh, li fihom jiġu fasla dawn il-politiki ekonomiċi u soċjali. Aħna se nkun qed inħarsu lej il-rapport ta' Sinjora Lope Fontan meta fl-aħħar il-Kummissjoni ser tkun qiegħda tfassal proposta fuq uh, l-Unjoni Soċjali u Monetarja. Jissa, jekk aħna rridu nikkontribwixxu għal dan id-dibattitu, rridu nippruvaw nilluminaw lill-komplament uh, tan-nies uh, b'dak li aħna tallimna wara li eżaminajna din l-aħħar sena il-politika f'din il-qasam. l politika fdin il qasam politika fdin il qasam u għalhekk aħna nipprova nġibu diskussjoni fuq l-indikaturi u anka l-possibilità li nesploraw il possibilta ta' benefiċċju minimu tal-impjiegi. Naħseb li jkun utli illi naħdu vantaġġ permezz dan ir-rapport u nimbottaw l-qudiem dan il-messaġġ. Fi kolonkwa każ il-xar li diħal irridu nindirizzaw dan l-aspett meta nħarsu lej eh, mistoqsija orali u l-mozzjoni ta' Rizoluzzjoni mnata l-koordinaturi li jkunu publikati. Inħoss li sinjal minnaħat ta' dan il-komitat qabel ma' l-komissjoni tressaq il-proposta tagħha tkun ikun pass fi direzzjoni tajba. Naf li ċertu gruppi politiċi għandhom xi dubju, għandhom id-dubju tagħhom dwar dan, però nittama illi dan ma jwassalx għal eh, djufija tal-kontribuzzjoni minna tagħna fir-rigward tal- uh, kontribuzzjoni li ħana nistaw natu. Hawnhekk irridu niġbdu ħabel wieħed sabiex dan nitfaw f'direzzjoni it-tajba jekk ma ħadd iktar li xi intervjeni ngħaddi l-kelma lura lir-rapporter. Grazie ħafna jina nispera li din l-opinjoni toħroġ mod tajjeb u li fil-Kumitat tal-Ekon eh, jizzaminawa u jaraw l-opinjoni li aħna approvajna riċentement għaliex huwa importanti li il-vuċi tal-Kumitat tal-Impjigi tinstema' u tista' tmexxi l qudim dak u jista' joħroġ dak li aħna ngħidu. Dejjem ovvjament hemm eh, differenzi, mhux dejjem huwa faċli wieħed eh, jilħaq ftejn bejn gruppi differenti, manka feħdan il-gruppi stess u anka il-rappreżentanti differenti tal-istati membri jista' jkun hemm differenzi imma ilħaqna ċertu ftehim u jiena nispera li l-opinjoni mexxuha l qudiem u nkunu qegħdin imexxu qudiem dak li verament wal għal ħafna mill-membri parlamentari ta' dan il-grupp. Grazzi. Merci beaucoup. Donc nous voterons. Grazzi ħafna. Se nkunu qed nivvotaw minn hawn ftit ieħor. Imbagħad id-dokument jgħaddi Uddim il-Komitat Ekonomiku Monetarju umbat jgħatu ħarsa leħ nar 30 ta' settembru mela dan il-punt huwa konkluż fuq l-agenda. Nad il-kelma essur sur Koza. Fuq eh, nisa b'dizabiltajiet dan huwa rapport ta' inizjattiva mill-Kumitat tal-Gwaljanza bej Sessi. Nżom fil-qosor, jina nħoss illi din l-opinjoni bħala kontenut u bħala fej id-direzzjoni li tipprova jieħdu jista' jsib l-appoġġ tal-gruppi politiċi. Għalhekk qed nipprova nfassal l-emendi ta' kompromess li huma fil-fatt il-maġġor parti tal-emendi. Kien hemm 38 emenda, jiena provajt inkopri 33 emenda, 8 emendi ta' kompromess. Jiena nħoss illi ħlif xi żewġ tliet emendi ta' kompromess, l-emendi ta' kompromess l-oħra kollha ser ikollhom maġġoranza kbira. Żewġ jew tliet emendi ta' kompromess għandhom xi problemi fihom Dan għaliex hemm minn fil-gruppi politiċi qed iżomna lura fuq dawn l-emendi. Però ma naħsibx li tkun problema ġenerali u għalhekk ħankun nista' nkopri l-maġġoranza tal-emendi. Xorta waħda aħna rnexxinna nisħu huma l-kwistjonijiet l-iktar importanti tan-nisa b'diżabilità li huma f'pożizzjoni inqas vantaġġata minħabba ħafna raġunijiet, ġifiri hemm diskriminazzjoni doppja, u għalhekk sħaqna x'hemm bżonn isir biex ngħinuhom. Fuq l-emenda ta' kompromess C, F, G u H dawn kollha emendi ta' kompromess li fl-opinjoni tiegħi jistaw ikunu punti b'saħħithom biex intrasponuhom fil-rapport tal-Kumitat FEM. Nixtieq nisħaq li sissa ħdimt fuq ħafna opinjonijiet u issa l-ewwel darba qed nara li r-rapporter tal-Kumitat Awlini għal dan is-suġġett qed tieħu bis-serjetà dan il-punt u titrasponi kompletament il-punti tagħna li qed nagħmlu fil-kumitat tagħna. U għalhekk hemm kollaborazzjoni tajba mal-kollega u nappoġġa l-opinjoni tal-kollegi fil-kumitat. Grazie a Signor President. Sanna la parrumen. Sur uh, Kosha jina ma kellix bizzejiet uh, zmin biex nara dawn il-proposti għaliex waslu li il-bira u bħajna naħdmu satart sabiex niprovaw nżommu ma dawn l-emendi ta' kompromessi għaliex il-grupp tagħna kien dak li l-iktar ressa eh, ammont ta' emendi aħna aċċettajna wkoll il-gruppar ta' dawn l-emendi. Avolja nħossu li f'kompromess be ikun aħjar li ma ninkludux l-enmendi kollha għaliex jindirizzaw istituzzjonijiet differenti u għalhekk fl-opinjoni tiegħi nkunu qegħdin innaqsu l-forza l-qawwa tar-regolament. Però aħna aċċettajna dan għaliex dan il-kompromess jindirizza u jsolvi ħames minn tmien problemi illi intalbu li uh, jiġu solvuti permezz ta' tmien emendi individwali xtaqt ukoll insemmi li nixtiequ nżommu termini bħal faqar għaliex Muster nkuna nitkelmu nitkellmu fuq dan fuq il-faqar f'emenda D għaliex ma stajniex neħu kompromess fuq dan u emenda E pala avokat ħassejt li mannix nużaw it-terminu ta' stupri. Għalix nafu xini din il-figura fil-psikologija, eh, fil-soċjoloġi, ġifiri Id-differenza bejn l-istupru li ġie rapportat u dawk li ikunu twet u għalek ġew eh, kastigati. In-nisa b'diżabilità illi ma jitkellmux jew li ma jistgħux jisimgħu Hija kwistjoni importanti għalihom li nindirizzaw il talima uh, Eh, taħħom, l-edukazzjoni tagħhom anka fuq il-livell primarju. Naħseb illi permezz tal-emendi li aħna ressaqna u li anka bilna dwarhom li niġbruhom f'dawn il-kompromessi, provajna nkopru kemm jista' jkun problemi illi jolqtu lil dawn in-nisa. Għalkemm minix 100% kontenta bil-mod kif ġiet konkluża il-diskussjoni, xtaqt nirringrazzja li rapporter unħoss illi nistaw nikkooperaw anka f'dan il-qasam li huwa daqstant importanti. Thank you, Madam Chair. Very briefly. Senira Harkin. Grazzi ħafna Iva fil-qosor xtaqt nirringrazzja li rapporter Sur Koza tal-li din l-opinjoni, kena kooperazzjoni tajba ħafna, stajna napoġġa ħafna mill-emendi, għanna eh, daqxej ta' kwistjoni bi kompromess e fej titkellem fuq il-burden of proof tal-akkużat. Dan il-konċett mhuwiex possibbli anka fis-sistema tar-Renju Unit u għalhekk ma nistax naċċettaw ma nafx is-sitwazzjoni fis-sistemi legali tal-Unjoni Ewropea l-kumplament emenda 26 tlabna emenda orali fejn nitkellmu fuq il-taħriġ edukattiv u professjonali għal persuni e, b'diżabilità fl-istati membri mod individwali u aħna xtaqna namla referenza għal sam member states għal xi wħud mill-istati membri għaliex ehm, qed nitkellmu fuq li nisseparaw, nifirdu u li nkunu effiċjenti. U għalhekk ta' min illi nindirizzaw dan element illi il-taħriġ ikun mifrut. Nirringrazzja l-komplament l-sur koza. Grazzi ħafna. Xatiħar. Nixtieq jitkellem ngħaddi l-kelma mela l rapporter Għanżom fil-qosor. Inħoss illi ma kienx hemm eh, osservazzjonijiet li jitolbu tweġiba partikolari minn ħatija jew dan naħseb li wasanna liħ minħabba li ħdimna tajjeb fl-imkien. Irnexxinna niflu bir-raqqa l-mendi ta' kompromess għan fil front Kien hemm punt fuq l-emenda ta' kompromess num etra E. Jina naħseb li l-emenda li ġiet ippreżentata l-bieraħ preċiza iktar u tagħmel li din l-emenda ta' kompromess tkun iktar inċisiva. L-emenda hija inċiżiva anke jekk f'ċertu partijiet tat-test ġiet imdajfa. L-emenda ta' kompromess akkambat tisħaq fuq il- diskriminazzjonijiet fuq diversi livelli. Jiena naħseb li n-nisa b'diżabilità m'għandhomx id-diżabilità primarja tagħhom li huma fil-fatt diżabbli imma hemm kwistjonijiet oħrajn li rridu nqisu wkoll. Għaldaqsant jiena naħseb li l-votazzjoni tista' issolvi din il-kwistjoni. Punt aħħar li xtaqt nagħmel fuq l-emenda ta' kompromess B. L-onorevoli Kliveti għamlet osservazzjoni minnaħa tagħha fuq dan il-punt iżda jiena naħseb illi min ikun nieqes mill-dawl u mismieħ u ma jkunx jista' juża l-lingwaġġ tas-sinjali naħseb li diffiċli li ssib il-lingwa materna tiegħu, naħseb li l-lingwaġġ tas-sinjali ikun l-aqwa għażla. Barra minn hekk nixtieq infakkar li hawn studenti tal-Benin ġejjin minn Benin li propju jistudjaw dan il-lingwaġġ ta' sinjali qegħdin hawn biex jitalmu nittama li xi darba jkunu jistgħu jkunu ta' siwi għalina biex jgħinu lil minu nieqes miswieħ. Mismieħ. Grazzi ħafna. Grazzi tajt il-President, fuq dan il-rapport sem votaw dal-waqt il-Kumitat FEM ser jivvota fit-3 ta' Ottubru. Temmejna dan il-punt l-agenda tagħna għalissa u s-sena l-mikrofonu minnu fih lil Filip Benjon biex jiprezentanna l-emendi ta' kompromess fil-fat 10 hemm emendi ta' kompromess. għalla bozz ta' opinjoni fuq l-eko-innovazzjoni u tkabbir permezz tal-politika tal-ambjent. Qed nitkellmu dwar rapport ta' inizjattiva propria tal-Kumitat tal-Ambjent, Kumitat Envi. Ikkużbuk rapporter. Grazzi. Iva, dan huwa rapport tal-Kumitat Envi, l-Kumitat tal-Ambjent, u għalhekk konna tifukaw fuq il-vantaġġi tal-impjiegi innovazzjoni B'mod partikolari kien inħarsu l-qoddim naraw li l-ekonomija ekoloġika għandha ħafna xtofri f'termini ta' impjiegi u għalhekk nappella lill kollegi u nirringrazzjom tal-kontributi tagħhom kena konsens wisa ħafna, ħdimna tajjeb biex naħdmu fuq il-kompromessi u naħseb li dan jirrifletti kif l-eko innovazzjoni jista' jkollha vantaġġi kemm fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll tal-Istati Membri. Għalhekk grazzi, grazzi ta' approċċ pożittiv mix-shadow rapporteurs kollha u nittama' li dan jiġi rifless imbagħad fil-votazzjonijiet. Għaliex naħseb li kena proċess kostruttiv ħafna u qed nittama li nista' jkollna sens wiesa għal kompromessi. Grazzi. Um, merci beaucoup, ki sweta. Grazzi ħafna. Min jixtieq jieħu l-mikrofonu? Ħadd? Tajja wisq. Mela, Grazzi l-rapporter, grazie l-prezentazzjoni tijak, għan votaw dal-waqt fuq il-rapport tijak. U dan issa jwassalna għal punt numru 6 fuq l-agenda tagħna jiġifieri l-ħin għal-votazzjoni elettronika. Punt numru 6 fuq l-agenda huwa r-rapport tas-sur Xaba Sogor fuq l-istatistika Ewropea dwar id-demografija. ħatkun votazzjoni elettronika. Għal daqstant ħankunu nistaw bekk nindirizzaw il-tmim ta' negozjati ta' suċċess mal-Kunsil fuq l-Istatistika Ewropea dwar id-demografija. Ikolli ngħid li t-tim tan negozjar kien ta' suċċess u kiseb ftejim tajjeb. Għalhekk ser intemmu il test ta' dan il bil li ġi konfermat mill-Kunsill u l-Koreper fil-10-11 ta' ta' settembru ta' din is-sena. Kulħadd għandu l-karta tal-vot, jekk fil-każ nistgħu nivvotaw, jekk jogħġobkom. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. 37 euh, votants, 0 con, euh, pardon, 38 votants, 30... 38 persona vota, 37 favur, lebda astensio, lebda vot kontra, astensjoni wahda. Proset il-rapporter. Nous en venons maintenant au point 7. Euh, Dan wassalna l-punt numru 7 fuq l-agenda tagħna. L-abbozz ta' opinjoni minn Veronika Lope, Lopez Fontanier is-semestru Ewropew għal koordinazzjoni tal-politika ekonomika. Qabel ma naddu għal paragrafu numru 1, nixtieq nirreferi għal emenda numru 1 minn Marie Cornilsen. Nvutaw, minn ma favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. L-emenda erba mill-istess autur. Favur kontra astensjonijiet adottata. Emenda tlita. Vice President. Favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 2. Min Sergio Gutierrez. Favur kontra astensjonijiet maddiċ. Wara paragrafu wieħed għandna l-emenda numru 7 minn Marije Kol Nilsen li ġiet adottata. Emenda 6 minn Zuber favur kontra stenzjonijiet. Maddiċ. Dejjem paragrafu wieħed kompromess A, erba gruppi favur kontra stenzjonijiet. Addit. Emenda 8 favur kontra astenzjonijiet jikonna namlu verifika elettronika fuq dan. Emenda 8. Votazzjoni maluqa. 19 favur, 21 kontra, maddiċ. Issa naddu emenda 10, Sergio Gutierrez Prieto, favur kontra stensjonijiet maddiċ. 12. L-istess autur, favur. Kontra. Namlu verifika elettronika fuq dan il-paragrafu wieħed emenda 12. Kulħadd vota votazzjoni mal-waqa. 15 favur, 19 kontra, Sitta stenzjonijiet. Matic Emenda 13. Marix Kornilsen Votaw, favur, kontra, astenzjonijiet. Addit Emenda 14. Sergio Gutierrez Prieto, memenda bil-fom. Nivvotaw. Kif emendat favur kontra astenzjonijiet? Għaddit. Paragrafu 2. Kompromess B. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Issa, naddu għal emenda 19. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Paragrafu 3. Kompromess C favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Tejjem paragrafu tlita, kompromess de, favur, kontra, astenzjonijiet, adottata. Issa naddu għall-emenda 24, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Mbagħad kompromess E. Intlet gruppi favur kontra astensjonijiet adottata. Emenda 27 mill-istess autur favur kontra astensjonijiet maddiċ. Paragrafu erba kompromess f. Erba gruppi favur kontra astensjonijiet adottata. Naddu issa l-votazzjoni tal-emenda 34, Sinjura Zuber, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Kompromess ġe, minn erba gruppi, favur, kontra, astenzjonijiet, adottata. Emenda 36, favur, kontra, astenzjonijiet, adottata. Emenda 37, Cornelsen, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Paragrafu Ħamsa emenda 39 Cornelsen favur kontra stenzjonijiet adottata. Pa emenda 40 favur kontra stenzjonijiet adottata. Paragrafu 6 kompromess H favur kontra stenzjonijiet adottata. Kompromess I I bl-Inglis favur kontra stenzjonijiet adottata. Kompromess J żewġ gruppi favur kontra astenzjonijiet Naħseb maddiċ imma namlu verifika elettronika biex ikunu ċerti. Kompromess je. Tout le monde a pu voter Le vote 25 favur. 15 kontra. Astenzjoni wahda għaddit. Emenda 48 irtirata, bek naddu għal kompromess k, favur kontra astenzjonijiet għadda. Dejjem l s paragrafu kompromess L, favur kontra astenzjonijiet għadda. Naddu issa għal paragrafu 7, kompromess M, favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 54, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 55, Harkin, favur, kontra, stenzjonijiet, għaddit. Paragrafu 8, emenda 57, Harkin, favur, kontra, astenzjonijiet, adottata. Paragrafu 9, 59, Cornelsen, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Emenda 58, Steinruck, kompatibli, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Paragrafu 9, emenda 60, Zuber, favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Paragrafu 10, kompromess N, favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Naddu issa paragrafu 10, emenda 65, Cornelsen. Zawġ partijiet, votazzjoni maqsuma l-ewwel parti mingħajr il-kelma ki bl-Ingliż. Favur, kontra astensjonijiet għaddit. Issa naddu għattini parti li automatikament taqa maddiċ. Ġala darba għaddit l-ewwel parti. Grazzi li viċi-president tal-appoċ li dejmetini. Paragrafu 66 favur kontra astensjonijiet namlu verifika fuq l-emenda 66. Jekk Kulħat Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Wieħed 21 favur, 19 kontra, astenzjoni waħda. għaddit. Paragrafu 11, kompromess O. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Dejjem l-istess paragrafu Kompromess P. Tlet gruppi favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Naddu issa għal paragrafu 11, emenda 73. Signora Hirsch. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Paragrafu 12. Namlu verifika kif tridu fuq 73. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. 26 favur, 13 kontra, żewġ astensjonijiet. Kelkom raġun 100%. Għaddit. Issa naddu għal 74 li taqa, mela allura naslu għal votazzjoni tal-emenda 81 favur kontra mux ċar il-vot mela namlu verifika elettronika l-81. Kolħat vota votazzjoni maluqa. Sittax favur, tsatax kontra, sitta stenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 13, kompromess E, favur, kontra, astenzjonijiet, għadda. Naslu issa l-emenda 85, Nelson, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Numenda 87, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Naddu issa għal votazzjoni tal-abbozz ta' opinjoni kollha kemmu votazzjoni miftuħa, votazzjoni elettronika, kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. 35 favur, 5 kontra, l-ebda stenzjoni, iġifiri nifirħu l-rapporter proset. E bien évidemment. U bekk, ovvjament, ma nistax ma nsemmix li nistitkom biex taħdmu mal-Kumitat Ekon sabiex bekk tiżguraw li din l-opinjoni tiġi mdaħla korrettament fit-test ħari u li jiġi mressa mbagħad fil-plenarja temmejna xogħol tagħna fuq dan il-punt fuq l-aġenda, il punt numru 6, sa naslu l-punt numru 7 fuq l-aġenda tagħna, votazzjoni fuq ir-rapport. Eh, skużawni, votazzjoni fuq il-punt numru 8, rapporter kosa, in-nisa b'diżabilità. Paragrafu 1, kompromess A, minn erba' gruppi favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda erba' Cornelsen favur kontra astensjonijiet għaddit. Hamsa, favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess B. Żewġ gruppi favur kontra Astenzjonijiet? għaddit. Skużawni tajt il-President, paragrafu wieħed. Żewġ kompromessi li rridu nivvotaw fuqu jidher li tnaġġel wisq u nsejt nieħu l-votazzjoni fuq il-kompromess F. Mela morru lura, kompromess F minn erba' gruppi favur kontra astenzjonijiet għadda. Issa naddu għall-emenda 13 kon Nilsin favur kontra astenzjonijiet. Namlu verifika fuq l-emenda 13. Nikju ġobkom. Kulħadd vota Votazzjoni maluqa? 22 favur, 18 kontra, lebda stenzjoni, addit. Paragrafu 2 kompromess ċe, favur, kontra, stenzjonijiet, għadda. Issa naslu għal kompromess D minn erba gruppi, favur, kontra, astenzjonijiet, għadda wkoll. Paragrafu tlita Menda 17 Kostello taddi, kompromess E, żewġ gruppi favur kontra stensjonijiet taddi. Naslu għal paragrafu 5 kompromess G favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 27 Minadora Kliveti favur kontra astensjonijiet Namlu verifika fuq l-emenda 25, jekk joġobkom. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni maluqa. Votazzjoni maluqa. 17 favur, 21 kontra, żewġ estensjonijiet. mena maddiċ. Naddu issa għall-emenda 26, dejjem l-istess awtur, Amenda bil-fom, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Emenda 28, kliveti, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Paragrafu 6, kompromess H, erba gruppi, favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Paragrafu 6, Emenda 33 mir-rapporter b'emenda bil-fom jider li memx oppożizzjoni għal din l-emenda bil-fom emenda 33 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 34 kliveti favur kontra astensjonijiet għaddit. Naddu għal emenda 35 li taqa l-istess japplikaw 36 u 37 naddu issa għall-emenda 38 ħawet favur kontra astensjonijiet taddi. Naddu għal votazzjoni tal bozz ta' opinjoni kollu kemmu votazzjoni elettronika miftuħa.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 impjigi u tkabbir permezz tal-politika ambientali. Mela, wara paragrafu 5 ħankunu għedin nivvotaw l għanet fuq il-kompromess H, favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 1, qed nivvotaw fuq emenda 10 e, għaddit. Alors là, nous allons voter un compromis qui mélange un considérant, un paragraphe, mais je pense que les auteurs du compromis... Issa, naddu għal kompromess li inkludi premessa u paragrafu, minna nasab li għafu xet jamlu, mela kompromess i minn erba gruppi favur kontra stenzjonijiet għaddit. Mbagħad hemm l-emenda 12, is-Sinjura Regner favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-paragrafu 2, emenda ta' kompromess A, erba gruppi favur kontra astenzjonijiet. Di għaddiet. Bek naslu għal kompromess B, erba gruppi favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Għadna fuq paragrafu 2 emenda 16 tal-kollega Ungureanu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 17 ta' Sarja Saja favura, kon, favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 19 ta' Schrotter favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-kompromess. Yeah suppost idħol qabel paragrafu 3 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 3 kompromess ċe erba gruppi dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa naddu għal emenda 26 ta' sarjeza favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 27 anzi skużawni nivverifikaw 26. Votazzjoni miftuħa. Kuħat vota, votazzjoni maluqa, Mela, em, 18 favur, 21 kontra mela le, maddiċ memx astenzjonijiet, għandkom raġun maddiċ emenda 26. Issa għaddu għal emenda 27 ta' xerter favur kontra astensjonijiet, għaddit. Paragrafu 4, kompromess D, 4 gruppi favur, kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 5 għanna il-kompromess E erba gruppi favur kontra astenzjonijiet għaddit. U għara, paragrafu 5 hemm l-emenda 35 eh, ta' Senjora Steinrock favur kontra astenzjonijiet. ti tivvota minu għa favur. Favur emenda 35 kontra astenzjonijiet u għaddit, u għacħar li għaddit. Issa naddu għal Kompromess F, erba gruppi favur kontra stazzjoniet għaddit, emenda 338 ta' Sarja zaħja, favur kontra astensjoniet għaddit, 37 u koll, kompromess G, erba gruppi favur kontra astensjoniet għaddit, Emenda 43 kien għagot dawk favur kontra assezzjoniet għaddiet. Emenda 44 kien istess autur, favur kontra assezzjoniet għaddiet. Issa il-kotazzjoni wieħed ta' Jutta Steinbrook għawek għaw emenda orali. Mela, favur kontra assezzjoniet għaddiet. Issa wara il-kwotazzjoni waħda wieħed għandna l-emenda 2 favur kontra assezzjoniet għaddiet Issa nadu kotazzjoni eh, wieħed eh, emenda tlieta favur kontra astenzjoniet għaddit, emenda erba favur kontra astenzjoniet għaddit, premessa A emenda ħamsa ta' Steinruck favur kontra astenzjoniet għaddit. Wara il-premessa A kompromess K prezentata minn żewġ gruppi favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa l-emenda 8, Signora Schroeter, favur kontra assenzjoniet. Għaddit. Tajep, wis, mela nista' nivvota fuq l-opinjoni nistan vota fuq l-opinjoni kollha kemm mod elettroniku, il-votazzjoni miftuħa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Votazzjoni maluqa.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 il-Komissjoni fuq il-Libertà eh, Pubblika ħajkonna bidlu xiftit l-affarijiet għalek Naddu issa l-punt 19 naddi l-kelma l-surbuja. Euh, qui va nous présenter son euh, projet d'avis euh,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 Mela naddi kemm sur Buja. Grazzi, Signora President, mela fil-qosor. Dan ir-rapport huwa fuq l-reindustrializzazzjoni tal-Ewropa. U għandu jinvolvi l-ewwel net l-aktar investiment, investiment mirat aħjar. L-investiment irid ikun diversifikat għaliex maħniex qed nitkellmu biss fuq teknoloġiji ġodda li jridu jkunu żviluppati ma eh, l-wirt industrijali wkoll irid jinżamm irridu naċċeleraw l-miżuri biex inkunu nistgħu nsibu swieq ġodda u xena industrijali aktar kompetittiva. Fċertu emendina enfasizzajt ukoll fuq il rizorsi propji tal-Unjoni Ewropea li irridu jintużaw għal riindustrializzazzjoni fukajt ukoll fuq l-livelli soċjali. Aħna għandna numru ta' emendi, erba' emendi ta' kompromess li jena li ġew prezentati u Dawn jorbtu ma 16 minn ħafna emendi li qed jiġu diskussi ma' shadows palissa ma max li ħajkun hemm xi ħafna problemi biex nilħu qbil. Ħafna mill-emendi l-oħra jidru li huma aċċettabbli bisħieħ. Għandi biss żewġ kummenti fuq tnejn minnhom emenda wieħed. Jina u nissuġġerixi nivvotaw kontra din l-emenda għaliex jiena nixtieq li inkomplu inżommu eh, spiritu ta' dialogu soċjali li l-emenda numru wieħed qed tissuġġerix tneħħija. U fuq l-emenda 26 dwar li tagħti informazzjoni lill impjegati imma mingħajr obbligu legali Jina naħseb li din forsi għandha xi problema lingwistika fil-verżjoni Franċiża għaliex fil-traduzzjoni hemm miktub att legali u mhux att leġislattiv. Mela dawn huma l-kummenti li xtaqt nagħmel sissa għalissa u nixtieq nirringrazzja il-kollegi kollha għall-involviment tagħhom kif ukoll għall suġġerimenti u għat titip li waslu għal din l-opinjoni. Grazzi ħafna, Sinjora President. Deux mots simplement pour dire que les compromis sont en effet toujours en discussion. Mela xi ftit kliem nixtieq ngħid li l-kompromessi għadhom qed jiġu diskussi u fissem il-grupp jena kelli l-opportunità li nagħmel ċertu kummenti, ċertu osservazzjonijiet l rapporter b'mod partikolari dwar ir-rapport fuq ir-ristrutturari sur Serkas u jena nix verament kontent li nisma li il-rapporter qed jaqbel ma' numru mill-emendi li proponejna aħna. U Iva u vera li aħna proponejna numru ta' emendi u nittama li dawn jiġu appoġġati appoġġati mill-Kumitat. Sir uh, Bujon, Grazzi ħafna għal il-Surbenjan. Grazzi ħafna għal din l-opinjoni u tajjeb li naraw kif nistgħu nirrivatalizzaw eh, l-industri ġodda u anka dawk eh, tradizzjonali biex nerġaw nixfrunaw kompetitivita fl-Ewropa fil-kostituenza tiegħi għandi eh, settur tal-manifattura qawwi ħafna ġifieri jiena verament favur kwalunkwe miżura li tista' tgħin il dawn il-kumpaniji sabiex jibqgħu kompetittivi u nis jibqaw jibqgħu impjegati bħalissa fil-fatt qed naraw ħafna zida fl-impjiegi f'dawn il-setturi fil-kostituenza tiegħi. Għandi xi tħassib fuq is-taqsima tas CSR, jiena xorta waħda nħoss li din ma tistax tinsab f'qafas legali għax inkella tispiċċa regolament jew regola u mbagħad ma tibqax responsabilità soċjali din hija kontradizzjoni fiha nnifisha iżda iżjed l-isfel f'dan il-kompromess jina verament favur u jina nikorġiċi li nizvilupaw tabella soċjali għabbażi ta' kriterji komuni. Jina anka zort Primark wara li kienem il-kollas tal-fabrika f'Bangladesh biex nidiskutu din it-tip ta' eh, tekketta. Għalek jina nappoġġa eh, parti ewlenija ta' dan imma jina li joħloq li problema hija li namlu qafas legali għas CSR, jina naħseb li mhux hekk għandna nimxu qudiem. Jina kontent bil-kompromess D, jina kontent fil-fatt bil-maġġoranza tal-kompromess B, nista' nappoġġah bidla żgħira għaliex naħseb qed nitkellmu fuq drittijiet meta mhux tajjeb nitkellmu fuq id-drittijiet u din naħseb din noħlo problema ta' sussidjarju kol. Jina naħseb li għanna nifukaw fuq it-twassil effiċenti tal-lifelong learning, ġviri tal-im tal tur il-ħawa, ħajja, u mux niprovaw namlu għadritt. Din naqqas dritt tal-stat membru, fuq livell ta' stat membru. Ġviri, persuni li ma taddix minn eżami, ma għandix id-dritt li toqgħod terġa' tagħmlu s-sena ta' wara, ġviri din hija xi ħaġa li rridu nikkonsidrawha. Jiena naħseb li nistgħu nimxu l-qudiem fuq dan. U mod ġenerali dan ir-rapport huwa verament jew anzi dan din l-opinjoni huwa verament eċċellenti. Grazie. Grazie ħafna l-Kummissjoni Ewropea. Qui est responsable Personne de la commission no? um, Sorry, with the change of okay, the, yes. the agenda, um, uh, the responsible person couldn't make it. Mela, minni għan persona responsabbli? Ah, jidher li mishaw, persona responsabbli minna ħadd tal-Kummissjoni. Mela, għanna l opportunita għalek li nisimgħu minna għand is-Sur Filip, fidejk. Grazie ħafna. Sur President, Nishtiq nirringrazzja l-Sur Dardan, l-Sur Benjen għal-kommenti tagħhom fuq dan ir-rapport. Mwiet nara l-ebda diffikulta partikolari. Aħna smajna l-kummenti ta' tnej li huma b'attenzjoni u nista' nappoġġa ħafna mill kommenti tagħhom, partikolarment fuq is-CSR, fuq it-tikketta soċjali, ovvjament. u nistgħu nkomplu ndiskutu il-kompromessi min qed nara ebda diffikultà ewlenija. Grazzi. Mela, nitkellem bil-lingwa tiegħi, 25 ta' settembru għandna l-konsiderazzjoni tal-emendi ta' kompromess, il-votazzjoni fis-26 ta' settembru u fitre Ikkun hemm votazzjoni eh, fil-14 ta' Ottubru u mbagħad fil-plenarja f'Novembru ikonna id-dibattitu u l-votazzjoni. Mela l-punt li jmiss fuq l-aġenda. Punt 11. Il-negozjati mal-Konsil dwar il-Fond Ewropew tal-Ġustament tal-Globalizzazzjoni l-FEG. Thank you, Chair. Grazie ħafna, Sur President. Aħna kena tielet trialogu l-bira, filoxija, u mixin qoddim b'mod tajjeb issanna skedat ir-raba trialogu għat tletin ta' dan ix-xar. Aħna qed nittamaw li dan it-trialogu jkun l-aħħar wieħed. U nisperaw li dan ikun il-każ. Xi ftit mill punti importanti għandhom xjaqsmu ma limitu massimu fuq ċertu miżuri, per eżempju l-inċettivi ta' minħaddem allokazzjonijiet u tjiet li l-ħaddiema taħt il-font ta' aġġustament tal globalizzazzjoni meta jkollhom eh, imorru għal xi korsijiet ta' taħriġ, eċetera. ċertu stati membri bħalma forsi tafu kienu qegħdin u madwar 70 sa 80% ta' dawn tal-GF fuq dawn it-tip ta' miżuri. Għalek, kien konna qegħdin ħossu fil-Parlament li da ma kienx qed jagħti valur miżjud Ewropew u li kellna nillimitaw il-livell ta' dawn l-ispejjeż. U ta' min jgħid li l-maġġoranza tal-istati membri fil-fatt ma applikawx l-GF dan il-mod, iżda ċertu stati membri iva jekk applikawh U l-Parlament talab għal eh, limitu ta' 25%, Kummissjoni talbet 50% u l-Kunsil eh, appoġġa 50%. Għalt mannix il-ftej maħar fuq dan. Iżda issa eh, waqafna fuq limitu massimu ta' 35% u għet nittamaw li il-Kunsil jaqbel ma dan għaliex il-Parlament fuq din il-kwistjoni miex lest, mux lest li iċedi. Aħna diġa morna li minn dak li kena biħsibna namlu. Issa kwistjonijiet oħra li għadhom pendenti hija il-kwistjoni tar rati ta' kofinanzjar, per eżempju, Parlament ippropona tlet rati ta' kofinanzjar differenti, l-ewwel net il-rata ordinarja, t-tieni net għal dawk l-istati membri li setaw jużaw il-fond ta' koezjoni u t-tielet net stati membri li kienu jinsabu fil programm biex ngħidu il-Kunsilwa b'saħħtu li rrit iżom eh, rata waħda. Aħna ma xiex naslu għal ftehim ma nisperaw li nieħu eh, ftehim fuq żewġ rati differenti, waħda ġenerali u l-oħra għal pajizi li jinsabu fi program u anka dawk il-pajizi li benefikaw mill-fond ta' koezjoni. Irviet nitkellmu fuq xi 11 jew 12 stat membru. Il-kwistjoni kbira l-oħra, u ħanalaq fuq din, għaliex hemm ħafna kwistjonijiet oħra iżda dawn huma l-punti ewlenin, il punti ewlenin l-ieħor huwa l-introdazzjoni minnaħat għal kunsill taż-żgħażagħ Issa din hija ħaġa kompletament ġdida, kompletament differenti, m'għandhax taqsam xejn mat-tekst oriġinali jew dak li vota l-Parlament, iżda skont il-Kunsill dan kien punt li nistgħu e, eh, kollox. Il-Kunsill introduċa sistema fejn jekk stat membru kellu japplika għal IGF, e Mbagħad ikun jista' japplika għal numru indaqs ta' żgħażagħ sakemm minn tal-inqas wieħed minn dawn il-pers waħda minn dawn il-persuni kienu jinsabu fl-istess reġun bħal dawk il-ħaddiema li qegħdin jitilfu l-impjieg tagħhom kif ukoll li dak ir-reġun ikun jista' jibbenefika minn ċertu ammont. Il-Parlament jaqbel mal-proposta iġbri li zaza għandhom ikollhom aċċess għal igf iżda aħna nemnu kol li għandu jkun hemm ċertu koerenza u li għanna nipruvaw naħdmu fiħdan l-ambitu tar regolament u l-anijiet tar regolament U bħalissa aħna qegħdin nippruvaw nippreżentaw pakket u proposta lill-Kunsill li jipermettu l-num li jipermettu dawn il-numri tal żgħażagħ imma norbtu għaw kol mod aktar viċin ma l-ambitu u l-anijiet. Iġvi dinja il-situazzjoni sissa għatem ħafna trufijiet li rridu narawom iżda mixini qoddim U jina nittama li wara trialogu wieħed ieħor inkunu nistgħu nikkonkludu dan sakemm ikonna il-kooperazzjoni minnaħat tal-Kunsill. U minnaħat tal-Parlament aħna ċertament ikkooperajna u nittamaw li jagħmlu l-istess huma, grazzi. Ah, iva, mela għax ħatri titkellem Iva, Sur Dardan. hija sempliciment għax jiena shadow fuq dan jiena nixtieq ngħid li jiena kuntent li x-xogħol miex il qudiem U dak li aħna deġa rnexxinna niksbu bħala konċessjonijiet fin-negozjati jaġa' tajba, jisa mhux ħanoqgħod nerġa' nsemmi dak li diġà issemma fil-punt ta' qabel. Iżda il-punt dwar l-impiegati xistaw jihdu jekk ikun hemm ristrutturizzazzjoni hija importanti. U rridu nikkonvinċu li l-Kunsil kemm huwa rilevanti dan. Issa żewġ punti rilevanti li rapporter diġà għajmet e, li qed jiġu diskussjonijiet fuqhom e, lajnuna u żgħażagħ u dawn huwa żewġ punti importanti u jiena naħseb li rridu noqogħdu għassa. mod partikolari għal livelli differenzjati. Issa fuq il-kas ta' għajnuna speċifika għazzazax, aħna xtaqna namlu ċertu proposti sabiex nassiguraw li kunem rabta bejn il-Fond ta' Ġustament Globali anzi l-fond ta' ġustament tal-globalizzazzjoni. U ma il-bażi legali kif ukoll norbtu din lajnuna mal-kwistjoni ta' eh, nies li jitkeċċew f'żoni li fil-fatt huma affettwati mill-globalizzazzjoni u mill-kriżi. U rridu nejnu iż-żazax kemm nistgħu f'dan il-kuntest. Dawn kienu punti importanti għal grupp tagħna u nixtieq li nġulura l-jom. Grazzi ħafna, Frederick. Asaja. Iva, grazzi, nishtiq nsaqsi li Sinjura Harkin waqt il-negozjati. Inti diskutejt xi ħaġa dwar il-rapport il-ġit li ġi publikat mill-qorti tal audituri li kienet naqra xettika dwar l-użu tal-fond ta' globalizzazzjoni u ta' xi rakkomandazzjonijiet. Kelkom iċ-ċans li tiddiskutu dan l-aspett u dan ir rapport Grazzi. Thank you very much, Sari. Der nächste auf der Rednerliste bin ich. Liebe Issa miss Lili, fuq lista tal-kellima. Inti uh, sinjura, għatmex il-negozjati u anka fil-Germania kena l- Eh, possibilità li naħdmu fuq proġett fir rigward tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament tal Globalizzazzjoni u nħossu kemmu naf kemm importanti dan il-qasam. Jiena kontent ħafna li anke tiġi involuti anke aktar iż żaża mhux biss eh, b'kunċetti fl-arja imma mod konkret din hija xi ħaġa li verament xtaqna u eh, kena biċi xogħol ibsa sabiex anke nikkonvinċu lill-Kunsill li dan huwa strument validu, attwali u reali, u mux fl-arja. Jina uh, smajt ħafna mistoqsijiet li tres u lilek, uh, naf li uh, taħdem bis-serjetà u herqan li nisma anka tuġibiet minn ħatijak. Uh, thank you um, for Grazzi, grazzi l dawk kolla li tkellmu fuq din il-kwistjoni, mela biex nwieġeb għal mistoqsija ta' Sari Iva, ovvjament, iddiskutejna r-rapport tal qorti tal-awdituri u aħna tlabna wkoll koll l-Kunsil sabiex jinaqdu fid-diskussjonijiet tagħhom biex jinkludu fid-diskussjonijiet taħħom tagħhom xi rakkomandazzjonijiet mir-rapport kienem tlet rakkomandazzjonijiet u għalina li zjed waħda eh, li kienet kruċjali kienet dik tal-perċentwali. U għal-kem rapport tal auditori ma semmix eh, capping as such għali huwa kritiku li ċertu stati membri jużaw eh, ammont sinifikanti mill-li fuq dawn il-miżuri eligibli Ovvjament il-rapport tagħna fil-Parlament ġi qabel il- eh, rapport tal-qorti tal-awditurja aħna diġà konna tlabna il-limitu ta' 25% għaliex kien ċar meta rajna l-applikazzjonijiet li parti żgħira tal-istati membri kienu jittużaw ammonti sostanzjali tal-IGF eh, għal dawn il-miżuri li semmejt, pereżempju inċentivi u allokazzjoni ġieħod differenti. U dan ma kienx qed iwassal għal valur miżjud fl-Unjoni Ewropea. Eh, kull ma kienu jagħmlu qed jirriċiklaw il-flus u eh, dan ma, ma kien dak kien qed jaħli l-ħin għal kulħadd. Għalhekk aħna kellna f'moħħna l-25 kunsil l-Kummissjoni rridu jew kienu sodisfatti b'50 u fl-aħħar wasalna għal ammont ta' 35% għal dawn il-miżuri. Nkunsill għadu ma garantixxew, ma garantewx li dan ħajkun bil aħari, iżda waqt id-diskussjoni tal-biraħ jina għamil ċara li l-Kunsil fil kienet l-ewel darba eh, waqt id-diskussjoni li il-parla li għamilna dan għaliex u verament morna lili mill ridna. Iżda jekk jirna xinna nikzbu dan il-ftejim provaw nikkuvinċu il-kollegi tagħna. Ġwi dinja s-sitwazzjoni imma iva ir-rapport tal-awdituri kien verament utli f'dawn id-diskussjonijiet. Grazzi ħafna Marian, jiena naħseb li dan qed juri progress kbir, Et juri li u dim. Tajb ħafna. Bekk il pont punt 11, nadol pont 12 il-rapporter Antigoni Papadopoulou. Fe edha, Iva, edha posta xi differenti forsi mis-soltu. Jiena nixtieq ngħid li dan il-punt, il-punt numru 12, hija proposta tal-Kummissjoni eh, bħala ehm, direttiva li temenda u tagħmel riformulazzjoni u qed tipprova tara li jkun hemm trasferiment ta' ħiliet u know-how biex tippromovi l-kompetittività fil-waqt li tassigura il-trattament ġust ta' ċittadini minn pajjiżi terzi, partikolarment għal ħarsin soċjali. Dan kien fajl kumpless għaliex f'din eh, il-proposta u riformazzjoni minn ħadd tal-Kummissjoni hemm sforz biex nuru li naraw li il-kundizzjonijiet eh, ta' ċittadini għal skop ta' riċerka, studi, skambja studenti, eccetri, u qed jintroduċu wkoll żewġ eh, kategoriji ġodda ta' ċittadini ta' pajjiżi ċerzi. Jiġifieri l-opers u eh, dawk li qed jitħarġu. Dan iwassal biex id-dossier jkun komplikat, għaliex hemm aktar differenzi mill-similaritajiet bejn dawn il-kategoriji ta' ċittadini ta' pajzi terzi. Ġew prezentati 80 emenda minn Shadow Rapporteurs tal-PPE, minn Sinjura Sari Saja u Sinjura Lambert mill-grupp tal-Hodor u Sinjura Maja Hirsch mill-Alde. Jina verament nixtieq nirringrazzja l-Shadow Rapporteurs għaliex bl-idejat tagħhom verament ehm, kontribuxew mod tajjeb għal rapport tagħna. Il-bira kien nalaqa ma' Shadows u jidher li jiena proponejt xi eh, oqsma fejn nista' nagħmlu kompromessi Fi tlet premessi, aħna qed nitkellem fuq eh, il-premessi 12, 33 u 36 li konna emendi ta' kompromess u dawn U ma kif nistaw nikkoraġixxu lil dawn iċ-ċittadini minn pajjiżi terzi biex ikunu riċerkaturi fil-stati membri tal-Unjoni Ewropea u 33 u 36 madwar l-aċċess tal-studenti għad suq tax-xogħol Aħna namlu minimu ta' sijat li huma eligibli biex jaħdmu u għawek hemm differenza ta' opinjoni bejn il-gruppi politiċi. Hemm min qed jinsisti li jkun hemm minimu ta' 10 sigħat, oħrajn qed jgħidu minn tal-inqas 20 sija. Ġbi hawnhekk irdu naħsbu ftit dwara u jiena ħan proponi eh, emenda ta' kompromess. U dwar il-premessa 36 hawnhekk qed nitkellmu fuq it-trattament ugwali, u dwar is-sigurtà soċjali aħna nippruvaw naraw jekk ix allinjata mal-Blue Card Directive jew il-permess waħdien, għaliex l-isforz tagħna f'dan ir-rapport kollu kemm hu kien nippruvaw naraw x'kienem fid-direttivi eżistenti ġviri single permit u blue card u nirranġawhom daħluha fir-rapport tagħna wkoll. Issa dwar l-artiklu, l-artikli hemm 13 l-artiklu li aħna diskutejna fid-dettall il-bieraħ għaliex hemm numru ta' emendi li ġew preżentat mit tleċadows li diġà semmejtu u xuħut minn dawn 3F, 3I u 3M jiddefinixxu eh, il-kategoriji tal-dawk li jiġu mħarġaw li għandhom tħul dwar il eh, ftejn kollettiv jew kella konsiderazzjoni ta' età, mbagħad hemm eh, konsiderazzjoni differenti min-naħa tal-gruppi politiċi fuq dawn il-kategoriji, għalhekk ħanaraw Eh, bxieħut mill-idejat li aħna prezentajna eh, naqblu maħħom oħrajn ma naqblux taqsek maħħom. U aħna dorna u kol artikli oħra 6F per l-aktar dwar il-provi meħtieġa sabiex li stati membri kun jistaw jaċċettaw ċittadini ta' pajjiżi terzi terzi sabiex dawn jibqaw fil-pajjiż. U xi provi huma meħtieġa minn min jimpiega min jew il-kundizzjonijiet ta' riċerkaturi jekk iridu jippreżentaw ftehim eh, validu ta' min ikun qed jospitom jew inkella eh, ta' xi impjieg biex ikun jistgħu jibqgħu fl-istati membri għal aktar żmien aħna iddiskutejna disa E u 12 A u B li wkoll huma dwar kundizzjonijiet speċifiċi għal riċerkaturi u xinu ma dokumenti meħtieġa sabiex wieħed jibqa għal aktar żmien fil-pajjiż. Artiklu 14 fuq il-kondizzjonijiet speċifiċi Hawnhekk mawx ftejn fuq l-età. mbagħad xi artikli oħra li ddiskutejna dwar it eh, trattament ugwari, ugwali l-artiklu 21-24 fuq il wieħed ifittex eh, xogħol mm, fis-stat ieħor, għaliex kull stat għandu idea differenti tal-periodu li fih eh, ċittadini pajizi terzi jistaw joqodu. U hemm approċċi differenti hemm grupp politiku li qal ir-riċerkaturi jistaw jibqgħu għal sitt xhur, ħrati ħor qal għal 12 xahar, xhur, 12 xahar, u hemm min għal 18 il xar biex ikunu jistaw jaħdmu u jwaqfu negozju dan huwa wieħed mill-punti li ma tantx naqblu fuqu. jien għandi l-impressjoni li wara ddiskutejna fl-imkien ma' Shadows nistaw neħu ftejn ma' grupp jew ieħor nkunu nistgħu neħu dawn kompromessi u naqasmuhom sal-aħħar tal-ġimgħa. U ċertu punti jew ma kienux ammissibbli jew inkella jaqgħu taħt il-Kumitat Libe u għalhekk mhux ħan nikkonsidrawhom. Nixtieq nirringrazzja l-istaff tas-Sekretarjat għax kellna verament limitazzjonijiet kbar fuq il-ħin u palma tafu l-proposta mill-Kummissjoni ġiet ippreżentata lilna propju qabel ma għala il-Parlament għas-sajf u il-staff tal-segretarjat verament appoġġana biex inkunu nistaw namlu xoltana fi żminijiet osra. U għal darba oħra nixtieq nirringrazzja li Shadow Rapporters kollha għal kontribuzzjonijiet tagħhom u naf li ħajġu ippreżentati aħna għandna l-intenzjoni li sal-aħħar tal-ġimgħa rappreżentaw dawn l-emendi ta' kompromess. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lil kallima li rapporter li anka l-isem taħħawa sabiħ u grazzi għafna u kol tax-xol li għamilt il-shadow rapporter, Sinira Tsaja għall-IPP. Grazzi għafna Senior President, Sur President, jina u konna ringrazza li l-Antigona diskussjoni li kanna l-bira. Grazzi anka għal spiritu ta' kompromess gur li ser naslu situazzjoni tajba li għanna anka opinjonijiet unanimi. Nasib il-rapporter semmiet punti kontroversjali u koll illi fej għanna opinjonijiet totalment eh, differenti u għalek irridu niddeċid xej ser sirkun il-linja tal-komitat. Palma għalat il-rapporter, il-ftuħ tal-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-direttiva sabiex tinkludi l-volontieri għal-renumerazzjoni taħriġ anka tal-oppers naħseb illi l-lan tagħna fil-Komitat tal-Impjigi huwa li nipproteġu dawn il-gruppi vulnerabbli. Nista' nimmaġina xi sfruttament jista' jkun hemm għal dawn il-gruppi għaliex hekk ma jkollhomx kontratt xira ta', ta xogħol eh, ikunu f'pożizzjoni verament dajfa. Ħafna mill-emendi tiegħi jirriflettu dan fejn nipprova wkoll nipproteġi l-pożizzjoni li jinsabu fiha dawn il-gruppi. F'rigward tas sigurtà soċjali u trattament ugwali palma semmet rapporter inħoss li huwa importanti ħafna li nkunu konformi wkoll ma' single permit għaliex eh, din diġà provajnija din id-direttiva hawnhekk fil-Parlament u għalhekk għandna nkunu konformi ma' dan u ma' artiklu 21 kif ukoll 36 Għantilet kwistjoni mbagħad torbot ma' l-emendi li għandi dwar il-fatt li jekk ikun hemm eh, proċeduri li huma iktar favorevoli huma diġà eżistenti fl-istat membri, fl-istat membru għandu jkun eh, permessi li dawn jinżammu. Aħna ħarqana li naħdmu wkoll bażi ta' dan il-kompromessi huma tajbin anka nisperaw illi eh, jaslu wkoll eh, fil-komplement ta' din il-ġimgħa sabiex nżomma mal-skeda tal-ħin ta' żmien tagħna. Il-korrelatur mela li hija l-viċi president ukoll tal-komitat tagħna. Ta Mela, grazzi ħafna. Signora Hirsch, grazzi ħafna lill-relatur eh, u korrelatur, grazzi lill eh, eh, gruppi politiċi kollha għax-xogħol tagħhom hija import importanti u li jitlab minna reazzjoni immedjata għaliex din għanda effett fuq il-persuni eh, mod dirett, per eżempju, kemm jistgħu jżommu jibqgħu f'dak il-post, eh, f'liema kondizzjonijiet, eċċetera. Aħna kana diskussjoni wkoll eh, jimajnilu dwar il-protezzjoni ta' dawn il-persuni li anka jiġu fl-Ewropa, il-protezzjoni mill-sfruttament. Uh, Idu, fl-istess waqt naġġu mod liberali, ġifiri nattu daqxej l-opportunità li l-om illi eh, jitxaqal u li jaħdmu għalix jekk eh, nistaw niproteġu imma u nistan tal-fum ċertu opportunitajiet u għalhekk jridu nsibu bilanċ u nittama illi dan ikun possibbli anka fis-suġġetti fl-osma varji. U importanti u koll illi ma nitfawx ħafna pista burokrazija fuq il-riċerka, per eżempju artiklu 12, paragrafu 2. Nħossu li mux meħtieġ li anka l-intraprizi, per eżempju, jew organizzazzjoni eh, ta' riċerka, toqot eh, toqgħod eh, turi eh, illi memx possibilità illi dan ix-xogħol pereżempju jagħmlu ċittadin eh, mill-Unjoni Ewropea naħseb li għandhom ikollhom l-opportunità li i tażel il-persuna l-iktar kompetenti għal dan il-qasam. Naħseb li dawn huma punti illi mod awtomatiku jgħinuna nifaċilitaw is-sitwazzjoni u nevitaw montanja ta' burokrazija. Anka sabiex nintegraw persuni eh, minn pajjiżi terzi. Punt importanti ieħor dwar kemm u permess eh, għal kemm żmien huwa permess li jaħdmu l-istudenti. Naħseb li 20 sija koll huma ħafna imma eh, ħafna li bliet universitari illi huwa diffiċli li għat jiex li xuma għalin ħafna per eżempju jekk eh, <laughs> tiex ġewwa Munich inti titaħdem minna 10 sigħat biex tħallas il-kera biss. Ġifieri fdalek xi ħaġa mbagħad irid xaħġa xi ħaġa biex tiekol biex tgħix. Ġifieri eh, hemm il-proposta anke minn ċertu gruppi, ċertu komitat sabiex den tiżela l-10 sijat. Forsi nistgħu nagħmlu referenza eh, għal minimu ta' 10 eh, sijat, imma mbagħad jekk nħarsu li artiklu 23 tlieta qed ngħidu li kull stat membru jiddeċidi u li ma sijat kull ġima jew uh, kemm il-ġimgħa kull sena l-istudenti ikun jista' jaħdem forsi eh, hemm il-massimu wkoll ta' 20 eh, sija fil-ġimgħa ġifieri eh, jekk ser nintrabtu biss ma l-20 sija li jinżlu għal 10 sija kull ġimma naħseb li ser naffetwa u mod ħażin lill-studenti din dan huwa punt kruċjali li rridu diskutu illi uh, fej irridu uh, nidu konsiderazzjoni wkoll il-pis li għandhom l-istudenti fej jridu jistudjaw, rridu jgħixu u jridu jaħdmu. Konna u koll uh, ambizjużi u uh, poġġejna wkoll il-limitu ta' 18 xar fuq dan il-xogħol minna ħatana, ġifiri inħoss illi eh, anka l-proposta tal-Komissjoni għal referenza ta' 12 xar ser taffetwa wkoll il dawk li jixtiequ jkunu parti mix-xogħol tagħna li aħna nagħmlu fl-Ewropa. Tajjeb wis, grazzi ħafna ta' kontribuzzjoni tiegħek. Il-kelima li jmiss Grazzi għafna l-rapporter, grazzi għaxxol kollu li għattamel f'dan il-qasam għaliex jekk qed nħarsu dak xinu aċċettat mill-komitat hawnhekk kif ukoll mill-libertajiet eh, ċivili Ehm, naħseb illi eh, anka l-iskadenzi eh, jistaw jħolquna problemi, jistaw eh, ma nkoprux anka ix-xogħol fi żmien pjanat u di tkun sfortuna. Smajna ħafna wkoll fuq il-fatt li ma marrux passi lura f'każ li eh, dawn id-dispożizzjonijiet huma iktar favorevoli f'ċertu membri huma diġà assistenti. li naħdmu wkoll fuq l-istess livell pereżempju ma' single permit u anka riċerkaturi li għandhom ukoll l-istess sitwazzjoni bħal blue card. Isek konna dan diskrepanzi ser noħolqu riskju fej ir-riċerkaturi ċertu waqsma anka fil-rigward per eżempju ta' tħul ta' membri ta' familja eccetera, joħossu li morna lura u għalhekk ma nistax naċċettaħ bħala grupp. Fet nħarsu wkoll li nkunu mod parallel eh, fuq il-single permit m'għandix problema għal gruppi addizzjonali imma forsi l-Komissjoni tista' tikkommenta wkoll kif dan jista' jikkonforma u minun esklusi jew le. Il-single permit jikopri l dawk li nkunu għat jaħdmu li għandhom id-dritt li jaħdmu u tistaw targumenta u koll illi eh, jorbot u koll ma l-studenti u dritt taħħom illi huma jaħdmu illi huwa forsi dritt meħud bizgur u eh, napoġġaw il-proposta tal-Komissjoni fuq dan il-punt. Fejn nitkellmu fuq eh, xi gruppi oħrajn hawnhekk ma tantx jaqgħu taħt l umbrella ta' relazzjoni fl-impjieg, pereżempju l-volontarjat. U għalhekk ukoll li għandna xi problemi blemendi illi jindirizzaw kull kategorija daqs li kieku taqa' taħt l-impjiegi. Aħna nħossu li għanna nkunu ċari, il-persuni irridu jifmu fuq li ma bażi ser kurat jaħdmu x'nu ma' drittijiet, l-aspettattivi, u x-xogħol jew jekk qed jaħdmu bħala opera kumiex qed jaħdmu jew kumiex eh, jivolontarjaw. Hemm ukoll il-liġi kontrattwali f'ċertu uħut minn dawn il każijiet u għalhekk Iddu naraw xin l-orientazzjoni ta' dan kollu fil-gwar tal impiegi Ġviri noqdu attenti dak li ninkludu sabiex ma ndaħlux nis nies f'relazzjoni ma l impiegi li miex l-istess relazzjoni kif jifmu huma. Meta qed jirrelataw ma min ħaddimhom. Waħda mill-emendi tindirizza wkoll eh, l-min ikun qed jiġi mħarreġ jekk eh, Eh, għandhom uh, xinatu għaw uh, eh, rinomerazzjoni ħlas jew le. Naħseb illi għal ċertu stati membri dan il-ftajim ta' apprentistat dejjem ikun marbut ma' proċess ta' edukazzjoni eh, li kun għaddej imma għal ċertu stati membri da ma' japplikax. U din naraw aktar bitċarm fej kollok persuni li jkunu l-estew l-edukazzjoni formali tagħhom u jkunu jixtuq iġibu ċertu esperjenza qabel jidħlu fil-suq mod formali. Għalhekk inħoss il-grupp tagħna ikollu problema li jappoġġa emendi illi jillimitaw id-definizzjonijiet fir rigward ta' dak li uh, nisan inkludu hawnhekk Rigward tal-lopers, hemm ukoll il kwistjonijiet tal-etajiet, artiklu 3 fid definizzjonijiet u artiklu 14 li huwa aktar fid-dettall dwar l-lopers. Il-grupp tagħna jista' jingħaqad ma' favur mal-kondizzjonijiet li jkunu ċari li wieħed jaħdem fihom il-time off pereżempju ħalli ma natux lok għall-isfruttament u anka Eh, ma marrux kontra dak li qed taħdem la jello fir-rigward tal-ħaddiema fid-djar. Jekk nitkellmu fuq l-età, l-età massima, ma nixtiequx illi eh, dan uh, norbtuħ eh, ma wieħed jekk jista' ikun oper jew le forsi jista' jkollok persuna aktar eh, kbira fleta illi tiddeċidi li tixtieq tagħmel din l-esperjenza u titgħallem il-lingwi eċċetra. Dawn l-emendi, dawk l-emendi illi aħna ser nkun qed nappoġġaw huma dawk l-emendi li ser jgħinuna nibqgħu flessibbli, miftuħa u anka nirrikonoxxu id-drittijiet u l-aspettattivi tal-persuni u nixtiequ li kemm jista' jkun igawdu nies Minn dan kollu din hija leġislazzjoni illi eh, ser irres u, u li ser tul eh, valida għal eh, iktar minn ftit snin. Grazzi ħafna, ġina xaħatiħor li fadal fuq l-lista tal-kellima xaħat mill-Komissjoni Ewropea? Iva, tajjeb wisq. Situazzjoni tajba ħafna mela. Grazzi ħafna l-rapporter, l-korrelaturi, għax-xogħol tagħhom fuq il-proposta tagħhom u fuq l-emendi. Xi kummenti fuq il-kwistjonijiet ewlenin li tqajmu u anke fuq xi kjarifiki fuq il-mistoqsijiet li anke adressqu lil kummissjoni l-ewwel nett xtaqt tinfakkar. In il-lan l-anijiet ta' il-proposti huma li l-ewwel nett Nsaħħu l-kompetitività tal-Unjoni Ewropea u niġbdu lejna it-talenti, mod partikolari fejt l-riċerkaturi u l-studenti. U anka sabiex eh, nħedġu l-skambju bejza, zaħ kif ukoll niproteġu gruppi vulnerabli bħal lopers. Aħna ma nħossux li din il-proposta torbod biss ma' migrazzjoni tal-ħaddiema Ovvjament hemm elementi ta' awtorizzazzjoni għal eh, tħaddim ta' studenti, eh, hemm l-element ta' riċerkaturi, però din il-proposta ma tiffokax biss fuq l-immigrazzjoni tal-ħaddima naf illi dan l-aspetu importanti anka l-komitat ta'kom, pero zommu f'moħkom u koll illi l-grupp li qed inkopru permessa din il-proposta mux biss eh, E, jorbot ma l-immigrazzjoni tal-ħaddiema imma iktar u iktar li huma intitolati li jaħdmu. Dan huwa punt importanti wkoll inżommu qudiem għajnejna meta nindiskutu wkoll emendi illi jidħlu f'ħafna dettal tal-liġijiet e, tal-impjiegi. Per eżempju anka li nidefinixxu l-elementi ta' relazzjoni fl-impjiegi Da ma kienx il-ħsieb li konna armonizzazzjoni tal-liġi tal impiegi tal-Istati membri. Dan huwa punt sensittiv ħafna għal konsill u għal Istati membri illi per eżempju morru naqbdu delirazzjoni. Dak li qed nipproponu sa ċertu punt f-proposti f'proposti oħra huma l-armonizzazzjoni ta' drittijiet fil-qafas ta' trattament ugwali Bosta minnkom semmew uh, single permit u anka dritt li ġib miegħu li kollok uh, trattament ugwali. Mu ukoll l-element tal-blue cards, uh, riċerkaturi, ecc. Forsi biex nispiega daqxa il-loġika tal-proposta tagħna fid-dawl tal-, trattament ugwali, trattament indaqs, kif ukoll sabiex narbot mal-argument li smajt dwar dan, fuq l-argument tal-riċerkatur skont id-direttiva tal-2005 riċerkaturi għandhom dritt għal eh, l-ugwaljanza, għal trattament ugwali mingħajr eċċezzjoni u din is-sitwazzjoni dan l-status għandu jinżam ma nridux imorru passi lura u għalhekk nipproponejna wkoll id-deroga minn artiklu 12 2b tal-direttiva ta' single permit u li jem ċertu limitazzjoniet fuq il-trattament ugwali illi ikun imħaddem minnata l istati membri inħossu illi eh, l-status eh, ta' riċerkatur għandu jibqa' kif u anka id-dritt tiegħu għal trattament ugwali. Fir-rigward tal-istudenti dan huma koperti taħt is-single permit għaliex ikopri wkoll dan ikopri wkoll il dawk li huma autorizzati li jaħdmu. U fil-proposta tagħna aħna ngħidu illi l-istudenti għandhom dritt li jaħdmu u li anka eh, ikollhom ċertu ammont ta' attività f'rigward ta' xogħol. Aħna nħossu li dawk kollha li huma diġà koperti taħt is-single permit għandhom jibqgħu koperti u hemm ukoll ċertu derogi li applikaw ukoll per mħabba eh, single permit. Forsi hemm ċertu elementi għalhekk din il-proposta li mhumiex qasant favur l-istudent imma li jiġu koperti permezz tal-single permit. Għal dawk l-studenti li ma mhumiex awtorizzati li jaħdmu, aħna niproponu li jkun l-om eh, aċċessu gwali fil-rigward tas servizzi u l-oġġetti, ah, ġifiri kollom il-drittijiet bażiċi għal trattament gwali għavolja ma jkunux ħaddiema. Dini hija l-loġika tal-proposti tagħna, bħalma semmejt anka flibe, aħna ħerqana illi konna premessa fuq dan sabiex nkunu ċari kristall dwar il-loġika u minu kopert minn mhuwiex aħna lesti li nikkarifikaw dan b'dan il-mod fil-gwart tal-trattament ugwali. Komment finali dwar dak li smajna fil-gwart ta' dispożizzjonijiet iktar favorevoli fuq livell nazzjonali. Ovvjament, aħna qed naħsbu wkoll fil-rigward tal-possibilità li l-istati membri jżommu dawk id-dispożizzjonijiet li huma aktar favorevoli, mod partikolari fil-rigward ta' drittijiet. Ġifieri jekk l-istati membri kollhom dik is-sitwazzjoni dawn id-drittijiet iktar favorevoli għandhom jinżammu. Aħna Ma rridux li konna qafas frammentat jekk l-istati membri ikollom uh, bażi individwali fir-rigward anka missjoni ta' persuni, etc. mhux se nkunu nistgħu nikkoordinaw f'dawn is-setturi hemm ċertu setturi fej uh, l-istati membri jridu jibqa' flessibbli, mod partikolari fej fil-rigward ta' drittijiet imma mhux li jiġi estis għall-artikli kollha għaliex eh, nirriskjaw illi infarku il-qafas legali u aħna nixtiequ li konna qafas eh, konsistenti u attrajenti għal dawk il-gruppi, għal dawk l-aspetti li jiġu koperti. Nista' nikkonkludi bekk jekk għandkom iktar mistoqsijiet jiena lesta illi nweġibkom. Grazzi ħafna, grazzi ħafna l-kontributakom għal dan il-dibattitu. għanne, narġana dilak il-kelma, għandek ftit ħin eh, għaliex eh, nindirizzaw il-punt li nisum bat naddu għal-dibattitu publiku. Shadows because... L-għan nishtiq nirringrazzja l-Shadows għaliex il-punti li tqajmu kienu punti fejqbinna. Kien hemm ħafna tensjoni fuq dan u kien hemm anke tensjonijiet, imma din il-leġiżlazzjoni ser twassal biex ikonna influwenza fuq medda twila ta' żmien fuq il-ħajja tal ħaddima kollha fl-Istati Membri. Għandan ix-xogħol iktar ħin u nittama li dokumenti bħal dawn li jkunu komplikati ikunu eh, ikonna biżejjed ħin biex naħdmu fuqhom. Nitlob dan il-Kommissjoni u nitlob anke l-Kommissjoni ġentilment biex għal punti li għadhom kemm iċċaraw issa tuna materjal bil-miktub mill-aktar fis possibbli anki sadek jista' jkun. Ħalli bekk nkun nista' nżomm f'moħħi eżattament x'inhuma dispożizzjonijiet fil-direttivi eżistenti u ndaħħalhom fil-kompromessi tagħna. Xi punti li nixtieq nqajjem Ta' bilħaq dwar it-twessieħ ta' direttiva, dan huwa mill-aktar komplikata. Aħna rridna nipproteġu wkoll il-gruppi minoritarji, l-intenzjoni tal-gruppi politiċi kollha, rridna nsibu l-aqwa bilanċ biex naraw kif dawn l-oqsma speċifiċi is-sigurtà soċjali, l-età, kemm il-xar ikunu ser jibqaw l-ħaddiema fl-istati membri. Dawn il-punti kollha nindirizzawhom. Imma m'għandniex ninsew li hemm ħafna differenzi fl-approċċi tal-istati membri differenti u għalhekk korrett li dawn uħut minn dawn id-dispożizzjonijiet ma nagħmluhomx obbligatorji fejn sissa kienu ehm, ma kienux obbligatorji u għalhekk irridu l-prinċipju ta' sussidjarjetà dan importanti fl-opinjoni tagħna. Fi rigward il-qatt nixtieq ngħid kantejn. Iva l-intenzjoni tagħna huwa li jkollna l kandidati u l-intejbu l-kundizzjonijiet fuq is-suq tax-xogħol billi ikunem reklutaċ tal-aqwa talenti minn pajjiżi terzi, imma m'għandniex nissottovalutaw il-fatt li hemm xi distakki fuq il-livelli ta' impiegi mejn l-istati membri differenti, hemm xejrid differenti minn pajjiżi bħal Spanja, Greċja, Ċipru, l-Italja u oħrajn pajjiżi Ewropej u l-Ewropej tassew jippruvaw bħilithom ikollhom impigi fiħdan pajjiżhom jew anke b'mobilità biex imorru l-Ġermanja jew nħawi oħra. Se jekk ikollok dawn it-tip ta' pożizzjonijiet fuq l-impigi u għal-qeda tista' taħseb x'in ikun il-bilanċ u titqgħod attent li jkollok bilanċ bejn ħtiġijiet għall-impigi u ħtiġijiet l-oħra. Dak kollu li xtaqt ngħid minn naħa tiegħi verament napprezza tweġiba ħata tal-Kommissjoni, tweġiba li nixtiequ li tkun bil-miktub u jisqunna zatt li mumma direttivi eżistenti għal dispozizjoni differenti u ovvjament jiena l-kom il-kompromessi sa tmim ta' din il-ġimgħa. Grazzi. Grazzi Antigoni, nawguralkom ix-xogħol tajjeb anka sakemm uh, fil-25 ta' Settembru tiddiskutu il-kompromessi. il uh, kompromessi Umbat eh, fis-26 eh, ta' settembru jkonna il-votazzjoni hawnhekk u fil libet tkun f'Ottubru. Mela. Fadlina bis sitt minuti fir-rigward ta' l-istrateġiji fl europa u Roma. Idiet, tlaħaqta maddam sitt minuti biss. Thank you, Thomas. We have got... Grazzi Thomas, għanna 65 emenda. Grazzi li daw kolla li resquli dawn eh, l-ħsibijiet tagħhom. Ħafna mill-emendi fil-fatt għadhom f'emendi ta' kompromess għandna 10 minnhom. Dawn ġew proposti u diskussi il bira u jiena jidhirli li Tajna nilħu kunsens pjuttost wiesa, uħut minnom ovvjament jew ma jqawx taħt l-ambitu tagħna jew inkella ma nistax nilqaħħom pereżempju l-emenda 11 fir-rigward eh, l-migrazzjoni tan-nisa Roma jew inkella hemm xi emendi li jeħtieġu iktar kjarifiki bħal pereżempju l-emenda 13 mis-Sinjura Clivetti. Minix nifhemha eżattament Forsi hemm traduzzjoni ħażina, iżda mhix nifhem din l-emenda x'qed tipprova tfiem. Jiena nixtieq nisħaq punt ieħor. Jiena fukajt fuq l-impjegabilità ftit iktar mis-soltu forsi fuq in-nisa Roma. U nixtieq nistaqsi lill kollega distinta tiegħi biex iżżomm distinzjoni bejn l-impiegabilità, l-aċċess għas suq tax-xogħol u d-diskriminazzjoni. Dawn it-tliet kategoriji huma interkonnessi iżda mhumiex l-istess. Għalhekk fil-kompromessi jiena provajt nlaqqa dawn tliet fenomeni flimkien kemm jista' jkun iżda nixtieq nitlobkom biex iżommu din id-distinzjoni ċara għaliex pereżempju fuq l-impjegabilità jekk inżommu f'moħħna 32% ta' nisa eh, Roma huma letterati diffiċli li jkollok impjiegi, anzi qatt ma se jkollna daw it-tip ta' impjiegi għal ħaddiema bla ħiliet jew ħaddiema li ma tantx għandhom edukazzjoni għolja. Għalhekk irridu nifitaw kwistjonijiet ta' diskriminazzjoni kontra dawn in-nies. Hemm punti wkoll fuq l-edukazzjoni u fuq is-segregazzjoni. Imma jiena favur nindaħħalom ndaħħalhom dawn l-emendi u anke dawk l-emendi li jisħu l-edukazzjoni bikrija ta' tfal Roma. Hija kwistjoni taħraq u li naħseb l-insibu qbil fuq. Aħna tnaħdmu fuq il-klimendi ta' kompromess u għalek nishtiqkom twasluli il-kommenti ta'kom sal-lejla anke biex nitkelmu u nittrattaw l-emendi ta' kompromess. Grazzi. Kinga Gunz. Grazzi ħafna. Grazzi l-rapportera l-opinjoni. Naħseb li għanna wieħed mill-aspetti l-aktar importanti fuq din il-kwistjoni ta' l-integrazzjoni ta' Roma u l-integrazzjoni ta' bilanċ bejn is-sessi, aħna nixtieq niżguraw li fl-elementi ta' kompromess ikun hemm lingwaġġ li ma jħares lejn il-karatteristiċi individwali tal-problemi tan-nisa Roma. Għanna problemi per eżempju ta' impjegabilità baxxa, hija karatteristika aktar individwali. Jekk aħna jkollna approċċ tali li jkun anke rifless fil-lingwaġġ li jkun iktar sistemiku bħala approċċ ukoll nkunu qed nuru li din l-impjegabilità baxxa hija marbuta mill-qrib mal-rata ta' kemm jitilqu kmini mill-iskola, eh, kemm jirtiraw mill-iskola malajr it-tfal Roma, hemm innuqqas ta' fiduċa tal-ġenituri Roma fil-iskejjel għal bosta raġunijiet differenti u r-riżultat xikun. Ir-riżultat huwa li tfal jitilqu jirtiraw mill-iskola ta' ta' zaħira ikun hemm tqala bikrija wkoll jkun jisfaw tqal eh, qabel iż-żmien anke ta' ta zaħira ħafna u ovvjament dan iwaqqaf fi ċiklu ta' edukazzjoni tas-soltu. Aħna rridu nħarsu lejn dan l-affarijiet anke fil-Kumitat tan-nisa ħorġu bi proposti u nesta nappoġġa l-emendi ta' kompromess u ħan intervjeni anke meta jkun hemm lingwaġġ li ma tantx ikun propizju għal dawn it-tip ta' dokumenti. Aħna rridu approċċ iktar ġenerali għan nisa Roma biex bekk ikonna Eh, punti biex nimxu l-qoddim fuq dan il-dokument. Grazzi. Il-President, eh, xaħatiħor jishtiq jitkellem fuq dan il sujġet Le? Edit, tixtiq twieġeb? Nħarsu l-qoddim għal-kooperazzjoni biex intemmu l-emendi ta' kompromess. Grazzi. din il-qada kurrenti tal-komitatu xek tajt il-president? Tajab Lura s tassa. Nfakkarkom x'inija x'inwa kalendarju għal dan ir-rapport l emendi ta' kompromess ħanħarsu lejhom fis-27 ta' Settembru nivutaw l-għada il-Kumitat tal-Bilanċ bejn is-sessi ħaj vota fl-14 ta' Ottubru u bekk intemmu dan il-punt fuq l-aġenda tagħna. Lura issa l-punt li mis fuq l-aġenda tagħna li huwa fil-fatt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 Nistennu ftit minuti biex eh, tkun xin xinkella tkun stramba li jkollna smiħ pubbliku fuq rapport tagħha u ma tkunx edawn. Verament konna determinati li konna dan ismieħ u jkun tkun ħasrak ma tkunx prezenti. Niskuża ruħi ma xi eh, membri, osservaturi, interpreti għal dan imma nistennu ftit minuti biex naraw fejn qiegħda. Ehm, chers Eżis euh, euh, kollegi, nkomplu x-xol tagħna għaliex il-Ministru tal-Istat tar-Renju Unit qiegħed Mana u nkomplu taħt il-punt numru 13 tal-aġenda tagħna għandna dan ismiħ pubbliku li qed norganizzaw mal marbut mal-rapport ta' inizjattiva propja imfassal mill-kollega tagħna Entja McIntyre. Qed nippruvaw naraw kif l-Unjoni Ewropea tista' tikkontribwixxi biex toħloq ambjent ospitabli għall-imprizi, n-negozji u n-negozji li kun għadhom jiftħu l-startups biex jinħolqu l-impjegi. Importanti ħafna dan il-komitat, ovvjament, huwa l-ewwel pass fix-xogħol tagħna fuq ir-rapport McIntyre. Nipruvaw nixtu dawl fuq dan u maħna lek kan tlet kellima, kellima distinti, l-ewwel Mark Hoban li huwa l-Ministru tal-Istat fir-Renju Unit mid-Dipartiment tax-xogħol u l-Pensjonijiet, Josef Nimjeċ, mhux Eh, xaħat li naraw ta' darba fil ma eh, jżurna ta' sekwit huwa segretarju viċi segretarju ġenerali ta' l-ITUC, il-Konfederazzjoni Ewropea ta' Trade Unions, u mistiedna regolari tagħna wkoll Jan Volesinskis, direttur tal-affarijiet soċjali fl-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Artiġanat u l-SMEs. Grazzi ħafna, grazzi tal-qdin fostna u ma ebda domin ieħor nixtieq nissuġġerixxi li s-sinjuri jitkellmu kif prezentajtum bħala ordni. Għal 10 minuti bieħetu u ieħor kull wieħed. Iżda l-ewwel nixtieq nagħti l-opportunità l-rapporter tagħna biex tkellimna dwar il-punti li nixtiequ nitkellmu f'dan ismiħ u tajdinna kif taħseb li l-membri ta' dal-komitat għandhom jindirizzaw din il-kwistjoni permezz ta' dan ir-rapport ta' inizjattiva propria. Ovvjament tinsawx li aħna l-komitat tal-impieg, mhux tal-industrija u tas-suq intern. Signora McIntyre. Grazzi ħafna, Signora President. Jina verament soddisfatta li l-komitat id-deċida li organizza dan ismiħu jikteb rapport fuq suġġett tant importanti. Sodisfatta li għanna tlet esperti fil-qasam u jiena grata li ġew hawnhekk illum. il qat speċjalment fost iż-żgħażagħ, kienet ħassib enormi għal Kumitat tal-Impjegju. Naħseb li l-koll interessati naraw kif l-Unjoni Ewropea tista' tikkontribwixxi li toħloq ambjent li jappoġġa l-imprizi u n-negozji u tihom l-fiduċa biex jinvestu, jikbru u biex joħolqu l-impjegi. Bħala xi ħadd li mexxa SMEs differenti u imprizi żgħar differenti għal 20 sena qabel ma ssieħeb fil-Parlament Ewropew, jiena nixtieq li l-imprizi żgħar u mikro e, jistanaw u għalhekk rridu naraw il-prinċipju ta' aħseb żgħar l-ewwel u l-test tal-SMEs. Il-Kummissjoni identifikat l axar l-iktar liġijiet Ewropej li huma ta' pis għall-SMEs jina diġa kont ir-rapporter fuq żewġ opinjonijiet fir rigward l-SMEs biex innaqsu l-burokrazija u anke fuq l-aċċess għal finanzi li tnejn kellhom appoġġ sħiħ minnaħa tal-kumitat u għalhekk nistama nistgħu nkomplu nibnu fuq dan ix-xogħol. Palma nafu l-SMEs u l-imprizi mikro palissa jiprovdu 9 miljun impik fis settur privat fl-Unjoni Ewropea. Hawnhekk hemm potenzjal kbir għal tkattir tal-impigi, tkabbir, innovazzjoni partikolarment għaliex 85% tal-impjiegi ġodda kollha f'dawn l-aħħar 10 snin ġew mill-SMEs. Għandna xi sfidi kbar x'naffaċċaw. In-numru ta' nies fl-Ewropa li jixtiequ jkunu jaħdmu għal rashom naqas minn 40% għal 37% f'dawn l-aħħar 3 snin. Kważi n-nofs jibżaw li jfallu u iktar minn 50% jgħidu li huwa diffiċli li jiksbu biżejjed informazzjoni dwar kif jibdow negozju. Qed naraw kompetizzjoni internazzjonali dejjem tikber li mmexxija minn forsi tax-xogħol b'ħafna ħiliet. L-Unjoni Ewropea taffaċċa ħafna nuqqasijiet ta' nuqqas ta' ħiliet jew ħiliet li ma jkunux imbagħad isibu impjiegi għalihom. Hemm xejra fl-Unjoni Ewropea lejn iktar impjiegi li jkunu intensivi fl-użu tal-ħiliet. Maġġoranza tal-impjiegi li ħajinħolqu jew ikunu battala sal-2020 ser jitolbu li jkun hemm kwalifiki medji jew għolin. Sal-2015 wasmat li n-nuqqas ta' personal tal-ICT b'ħiliet għolin ħajżdied minn 384 sa 700.000 ruħ. Inter ġeneralment, il fornament ta' xjenza, teknoloġija, inġenerija u ħiliet matematiċi mhux ser jilħqu mad-domanda dejjem tiżdied tal-kumpaniji. Ovvjament hemm firxa wiesa ta' viżjonijiet politiċi u varjetà tal-istati membri rappreżentati fil-kumitat hawnhekk illum. Uħut jiġu minn kollegi minn sfond fi trade unions, oħrajn minn negozji kemm kbar kif ukoll żgħar. Uħut jiġu minn pajjiżi b'livell qoli ta' qatt u affettwati fil-laħam il-ħaj minħabba il-krizi finanzjarja oħrajn minn ekonomija li qed jikbru u l-qatt qed jonqos. Il-fatt li għet niddiskutu kif l-Unjoni Ewropea tista' tikkontribwixxi biex toħloq dan it-tip ta' ambjent fejn min nħaddem jistgħu propju iħadmu turi li l-impenn tagħna il-koll qiegħed hemm għal dawk li tifittxu xogħol Bħala rapporter l-iktar li għenni biex nħejji l-rapport huwa li nisma' mill-kollegi distinti tagħna li ma mistidna hawnhekk biex naraw kif nistgħu noħolqu l-kundizzjonijiet biex il-negozji jkunu jistgħu jitkatru il regoli kif jitfaslu bħalissa u kif nistgħu ntejbuhom fil ġejjini U Zbidliet amministrativi jew tekniċi esperjenzajtu li jagħmlu aktar faċli li wieħed jirriklama għal eh, jirriklama l-postijiet battala ġodda, l-impiegati ġodda. Nittama li dan jistabilixxi passi l-qoddim u proposti konkreti li nistgħu ninkludu fir-rapport tagħna. Grazzi. Grazzi, Mark Hoven, Ministru tal-Istat, mid-Dipartiment tal-Xol u l-Pensjonijiet. Nfakkar li inti sirt ministru fl-2012 u inti u koll titlu sħiħ huwa l-Iskola ta' Londra l-Xjenza u l-Edukazzjoni. U l-Ekonomija, skużawni. Grazzi Signora President, grazzi tal istidintuni għawnek biex nati xida tijaj fil-laqa tal-lum. U komitat tal impigi Tintervjeni President. Sorpriza anka l-konservativi tal-Renju Unit. Xejn ma jisorprendina fil-politika. Tiġu minn fejn tiġu bħala pajis jew partit politiku, l-indirizz tagħna rrid ikun li nafaċaw l-sfida soċjali li tafaċa l-Europa li hija l-qatt. F'Lulju ta' din is-sena ir-rata ta' qat tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi kienet 11% u n-numru ta' stati membri kien iktar minn 20%. Fir-Renju Unit il-ċifri li ġew publikati l ġibali li kienet ta' 7.1% inqas mill-medja tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi rridu innaqsu l-qat madwar l-Europa biex namlu dan rridu nifokaw aktar biex noħolqu aktar impiegi. Mish l-Unjoni Ewropea jew l-Istati Membri li ħajħol l-impjiegi huma negozji. F'dawn l-aħħar 10 snin naraw minn fejn ġew l-impjiegi l-ġodda predominantement ġew mill impriżi żgħar ta' daqs medju. Huma 85% tal-impjiegi ġodda nħalqu fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk importanti li nagħmlu l-almu tagħna sabiex bekk inħeġġu lill-SMEs biex waqfu jikbru u eh, jiżviluppaw biex jirrekrutaw in-nies u joħolqu opportunitajiet ġodda għal dawk li huma qiegħda bħalissa. Naħseb li rwol ewlieni għall-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri huwa li koħol u l-qafas xira u l-ambjent xira fejn in-negozji jistgħu jitkatru fuq hekk nixtieq nitkellem illum. Nixtieq nitkellem dwar kif nistgħu nappoġġaw is-self għall-impjiegi, kif nistgħu nħedġu l-imprenditorija u kif nistgħu noħolqu l-ambjent ġust regolatorju għan-negozji. Nixtieq nuru dan billi nitkellem dwar affarijiet li għamilna fir-Renju Unit biex nindirizzaw dawn l-affarijiet billi nsolvu kwistjonijiet f'dawn l-oqsma kentejn fuq is-suq tax-xogħol fir-Renju Unit l-ewwel. Għan iktar nies impjegati minn qatt qabel. Rajna xar li għadda numru ta' nies, proporzjon ta' nies li huma qiegħda li naqas. Kważi 30 miljun ruħ li għandhom iktar minn 16 sena impjegati fl-Unjoni fir-Renju Unit u dan bżdiet iktar minn 300.000 mis-sena ta' qabel. Qed naraw l-impjiegi li żdiedu b'114,000 f'dawn l-aħħar tliet xhur. U dan imur eh, iktar minn 34.000 li tampjegi li naqsu f'dan l-aħħar xar. Rajna 39.000 ruħ eh, li ġew impjegati meta mqabbel mal-kwart ta' qabel. 1.5 miljun impiegi ġew maħluqa fir-Renju Unit, iktar minn tlieta fuq kull wieħed li ġew maħluqa u naħseb li juri li tista' jkollok ħolqien tal-impjiegi fis-settur pubbliku privat fl-istess ħin li tkun qed tindirizza d-deficits tal-gvernijiet li ħafna l istati membri qed jaffaċċaw. Għalhekk għal qed naraw li s-suq tax-xogħol qed jiflaħ għal dan. Dak li rajna fir-Renju Unit naħseb huwa flessibilità, flessibilità tas-suq tax-xogħol li wen biex naqsu r-rati ta' qatt meta qabel ma' reċessjonijiet ta' qabel Fl-ar parti ta' din ir-reċessjoni fejn il-livelli ta' l-impigi kienet jonqsu, il-xogħol part-time u temporanju żdied u dan kompla fil-stadji bikrin tal-irkupru. Is-suq tax-xogħol jinkoraġġixxi li eh, l-impjegati jinżammaw taħt il-kontratti u nkella jiġu eh, impjegati ta' kontratti differenti. U dawk li huma qiegħda ġew bdew jieħdu dawn it-tip ta' impjiegi u rawh bħala pass eh, li wassal mbagħad għal kuntratt fiss jew kuntratt full time. Rajna nitkabbir rajnih minn full time eh, u anke tnaqqis ta' part-time u xogħol temporanju. U dan juri l-flessibilità tas-suq tax-xogħol u xejrid fuq is-suq part-time hija importanti meta tara li titnaqqas il-qat tejn il-negozji jek irridu jibdew jirreklutaw in-nies, iħossu li jistgħu daħlu n-nies fix-xogħol mingħajr ma jiblukkaw il-xogħol permanenti u full-time, iżda mbagħad titqis ukoll li meta l-ekonomija tibda tirpilja, tibda tqum fuq saqaja, ikollok dawk l-impigi temporani u part-time iddaħħalhom xogħol permanenti jew full-time. Kentejn fuq is-self Aħna narfu li bħala konsegwenza tal-kriżi finanzjarja kien hemm il-banek li qed joqogħdu lura milli selfu speċjalment l-SMEs u għalhekk is-sena għaddiet introduċejna l-skema ta' finanzjamenti għas-self biex ikun hemm inċentivi ta' self tal-SMEs għalli jkollhom il-finanzi u bekk jgħinu l negozji u anke lill familji biex jaraw tnaqqis fir-rati tal-imax. Ħeġġiġna wkoll l-imprenditorija Naħseb li huwa l-qasam li l-iktar jistaw jgħin l-nies billi nidu impjiegi u nidu negozju imprizi tagħhom. Twassal biex dak li jkun ikollu l-modell biex jiżviluppa pjanta negozju u anke biex waqqaf impjieg, waqqaf eh, negozju. Qed naraw li kull xar kienem 2000 impik ġdid. Hayley kienet minn punent ta' Wales, kienet edha u waqfet uh, Lions Den, kumpanija uh, ġdida fejn timpiega 17 il mara oħra li kienu kollha edha, ġifieri bin dawn il negozji ġodda rnexxila tati tama u messaġġ b'saħħtu li nistgħu naraw minn nies li jaħdmu rashom għandek nuqqas ta' fondi u għalhekk bdejna skema ta' self għal startups, il-negozji li għadhom kemm jiftħu għal dawk tal-età bejn 18 u 30 sena. Bekk appoġġajna 7000 impik li morru li lin minn 17,000 impik li kien hemm qabel. Il-importanti li waslu tkabbiru bekk biex naslu għalek għanna bżon qafas għal regolamenti li kunem li naqqas l-ispejjeż għal negozji. Waħda mill-affarijiet li għamilna meta tħanna fil-mandat fl-2010 kienet li konna regola ta' wieħed barra tnejn, wieħed ġewwa tnejn barra. Naqqasna il pace regolatorju fuq negozji u dan ħafna drabi wasal għand tnaqqis minn naħat oħra. Dan poġġa pressjoni fuq il-gvernijiet u anke fuq mod personali biex innaqsu il-burokrazija, nżidu l-valur u nintensifikaw regolamenti li għanna neħu. Naħseb li għodda b'saħħitha biex il-gvernijiet jaħsbu darba darbtejn qabel ma jpoġġu biżijiet fuq negozji ġodda u jistaw speċjalment dawk li speċjalment jistaw waslu għat fil-impigi. Għanna din ir-regola li frankat biljun euro sissa u naħseb li kienet tajnuna negozji u xpronat tkabbir u l-impjegi. Biex ikon iktar inċentivi bħala gvern biex innaqsu l bis ta' regolamenti qed ngħaddu minn din ir-regola għal ehm, wieħed ġewwa tnej barra, ġifieri qed nirdupjaw l-inizjattivi għal kull inizjattiva li nintroduċu. Innexxinna nejnu n-negozju u oħrajn biex naraw fejn nistgħu nidentifikaw il-bżonn li nagħmlu riforma regolamenti. Għandna l-isfida li tnaqqas il birokrazija biex tinkoraġixxi l-partit interessati jaraw fejn hemm bżonn reformi fir-regolamenti biex innaqsu l-pis fuq negozju nippromovaw l-impjiegi u tkabbir. Ir-riformi f'din l-isfida frankaw kwart ta' miljun euro kull sena. U naħseb li huwa kontribuzziwi biex in-negozji jkollhom iktar ħin liberu jiffukaw aktar fuq l-affarijiet li supposta jagħmlu biex jifieri jikbru jħadmu iktar nies. Permezz ta' kumitat indipendenti għal politika regolatorja rridu naqsu l-ispejjeż, ma nistax naqbdu nfattru l-ċifri, imma rridu li jkun hemm proċess indipendenti li verifika li il-passi li qed nieħdu jkunu b'saħħithom, jkunu għaqlija, jkunu bbażati fuq l-evidenza. Dan il-kumitat jagħti l-evalwazzjonijiet, jagħti l-approvazzjoni tiegħu mbagħad ikun hemm il-ministri li jresqu ir-regolamenti meħtieġa. Naħseb li x-xogħol li nagħmlu fuq livell nazzjonali irrit jiġi kumpanjat b'dak tal-Unjoni Ewropea. Lek nilqa l-xogħol tal-Kummissjoni biex tidentifika li muma l-iktar l-għaxar liġijiet li huma ta' PIS l-SMEs anke speċjalment għal l-OSH il-saħħa u sikurezza fuq il posta tax-xogħol jiena naħdem propju fuq dan il-qasam imma ma rridux innaqsu fl istessini il-protezzjoni għall-impjegati. U dan part importanti mix-xogħol tagħna. Il-modi kif nistgħu nagħmlu simplifikazzjoni tal-linji gwida, il-proċess tal-konformità jkun iktar ċar u eh, faċli u aħna għamilna rekord li r-Renju Unitu wieħed mill-iktar postijiet siguri fejn wieħed jista' jaħdem. Għanna u koll il-xol tal-Kommissjoni Rifit, il-fitness tal-regolatorju li nilqawħ anke fil konsil li wassal miżuri konkreti biex innaqsu l-spejjes regolatorji speċjalment tal-SMEs. Naħseb li għanna bżonn ukoll li nidottaw il proċ ta' li naħsbu fiż-żgħar l-ewwel fejn il-proposti tal-Unjoni Ewropea ikunu rib dawk tal-Stati membru wkoll rridu wkoll test l sme u l-applikazzjoni tiegħu nifmu eżattament x'inija l-leġiżlazzjoni proposta u x'effetti kollha fuq il-negozji iż-żgħar. Dejjem ikun hemm effetti kbar għall-impjiegi iż-żgħar, għall-impriżi iż-żgħar, għal negozji iż-żgħar. Dejjem netkelbu dwar dan fil-ponent tal-Wales fej ħejla għaltinna li iktar ma jkun hemm impatt ovvjament li iktar ħajbatu ma' negozji iż żar. Naħseb il-Kummissjoni tuża wkoll il-rapport tal-inizjattiva propja tal-Parlament biex bekk il-proposti tejjum aħjar. Kummissarju, naħseb li rridu nagħmlu dak kollu li nistgħu biex niżguraw li nistgħu u iktar impigi tas-settur privat li jkunu sostenibbli. Din hija responsabilità li n-negozji jagħmlu dan, kif ġara dawn l-aħħar tliet snin fir-Renju Unit. Imma responsabilità li għandna bħala leġislaturi, bħala eżekuttiv u għan nizguraw li regolamenti li aħna resqu l-qoddim jgħinu biex iħedġu it-kattir tal-antijiet ta' xogħol li ma jkunx hemm biżijiet żejda jew għal xejn. Rridu niksbu bilanċ għax ma nagħmluhx in-nies ħajbatu. Min ħajbati huma dawk il-qiegħda l xirin ta' eluf ta' nies madwar l-Ewropa li jridu jaħdmu ma jistawx Għanna dmir lejom biex naħsbu fuq l-ispejjeż ta' regolamenti u nżidu l-perspettivi tagħhom u l-futur tagħhom. Grazzi. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Grazzi ħafna, Sur Ministru. Grazzi għas suġġerimenti fuq dak li jista' jkun parti mill-programm ta' ħidma tagħna. Issa ħanaddi il-kelma l-sur Josef Niemitz għal 10 minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jina naħseb li meta nħarsu lejn l-affarijiet minn perspettiva Ewropea dejjem irridu nikkunsidraw is-sitwazzjonijiet differenti hemm firxa sieħa ta' sitwazzjonijiet. Għalhekk il-deskrizzjoni pożittiva tal-impjiegi li jista' jinqala f'pajjiż e, irridu naraw fis-sfond usa u sfortunatament aħna maħniġ daqshekk ottimisti e, bħala pala rappreżentanti tal-ħaddiema għaliex dak li qed jiġri fuq livell Ewropew huwa li qed neqirdu l-impjiegi. U l-istess jot għal tkabir Ewropew għall-Ewropa kollha kemmi bħala ħaġa siħa. U fil-fatt l-Europa għanda strateġija għad kabbir u l-impjegi Europa 2020 u aħna naqsmu l-anijiet ta' din l strateġija staħna rajna li din l-ambizjoni, din l-idea, ġifiri li konna il-kapacità li noħolqu l impiegi fuq livell ta' Unjoni Ewropea hija xi ħaġa li għadha ma seħħitx sissa, anzi x'ġara ridna l-impjiegi Għalek aħna edin naraw dawn l-anijiet fl-esperienz, skont l-esperienza li kellna f'dawn l-ħar snin, u aħna rajna li l-prezzijiet u mod aktar partikolari eh, il-risposta tal-Europa għal-krizi imorru kontra il-miri fuq medda twila ta' żmien. Din is-sitwazzjoni irridu narawa f'dawl ċar u dan fil-kuntest ta' ċertu esperjenzi pozittivi li kien hemm f'ċertu pajjiżi u jekk naraw l-affarijiet f'dan id-dawl U għeket niskellem fissem wieħed minn l-imsiħba soċjali bħala rappreżentant tal-ħaddiema, jiena naħseb li demut li l lura għal dak li jedna flimkien ma' min ħaddem meta aħna eh, għamilna perspettiva tal-suq tax-xogħol tal-Unjoni Ewropea fl-2007 ġifieri nitkellem qabel il-kriżi. Iżda jiena naħseb li dan l-approċċ identifika Anzi, ġi identifikat approċċ li huwa meħtieġ għall-impjiegi fl-Ewropa huwa neċessarju wkoll għat kabbir u għal kuntest imprenditorjali kollu kemmu li konsidra ħafna aspetti differenti kif ukoll għamel qabila tal-sitwazzjonijiet nazzjonali. U jekk qed nagħmel referenza għal dan u għaliex għal darboħra aħna qed niġu mitluba li nerġgħu nikkonsidraw dawn l-istudji u nieħdu ċertu lezzjonijiet mill-esperjenza. Ovvjament dan irid iż-żmien, iżda dak li huwa importanti għalina huwa li f'dan l-approċċ f'dan rakkomandazzjonijiet inżommu f'moħħna li biex wieħed joħloq sitwazzjoni favorevoli fl-Ewropa jekk inżommu f'moħħna il-kompetizzjoni fuq livell eh, internazzjonali, partikolarment mill-Istati Uniti u eh, il-pajjiżi tal-Vant, naktar l-Asja, aħna enfasizzajna dwar l-investiment fin-nies. Dini għal-priorità, aħna enfasizzajna koll il-kwissjoni li rridu noħolqu ambjent li huwa favorevoli għal eh, kumpaniji U għana trattajna mux biss politika attiva għal suq ta' xogħol iżda wkoll eh, misajna fuq ċertu kwistjonijiet makroekonomiċi u għekem bżonn li eh, nistabilixxu fuq livell Ewropew politika antiċiklika. U rridu nenfasizzaw ukoll il-bżonn li ninvestu fil-servizzi pubbliċi, li jistaw jiffaċilitaw il-mod kif jaħdmu l-intraprizi. Irridu nifokaw ukoll fuq il fat li fil-kuntest ta' din l-attività Ewropea kollha kemmil tippromuovu tippromuovu l-istabbiliment ta' negozji l-ħolqien ta' impjiegi ta' livell oli. Il-kompetizzjoni trid tkun fuq l-istess livell u għet nishtiq inwieġe propju għal din il-kwistjoni li nirrevedu il-leġizlazzjoni Ewropea. Ovvjament aħna ħankunu involuti, iżda huwa importanti li jekk kif isir dan l-eżerċizzju ma naqsux il-ħarsien tal-ħaddiema. U meta niġu għall appoġġ tal-mobilità tal-ħaddiema, irridu nassiguraw li il-ħaddima kollha nittrattawhom bl-istess mod, huma minn fejn huma. Għalina huwa ċar li meta niġu għal din it-tip ta' riforma, meta din tiġi imwaqfa fuq livell ta' stat membru huwa importanti li l-imsieħba soċjali jiġu involuti meta jiġu biex ifasslu ir-regoli u regolamenti u importanti li nsibu bilanċ bejn l-interess tan-negozju u l-interess tal-ħaddiema. U dan huwa il-messaġġ ewlieni nixtiequ nippruvaw nwasslu. Għalek palma għet, meta aħna nħarsu lejn l-implementazzjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet, li aħna naqblu, li aħna qbilna fuqhom ma minħaddem, meta ħarsu lejn xġara, aħna rajna li ma kienx hemm xorta waħda għad m'hemmx dan il-bilanċ li huwa meħtieġ fil-politiki Ewropej li qed jiġu implementati bħalissa u sfortunatament dan huwa l-każ. U din hija xi ħaġa taħsibna ħafna. għaliex il-fiduċa tal-ċittadini, mod partikolari tal-ħaddima, fid-dimensjoni Ewropea tal-impjigi hija ħaġa kruċjali u huwa għalhekk li aħna ħriġna b'risposta differenti għal dak li qed jiġri fl-Ewropa u dan billi nipproponu kuntratt soċjali dan huwa dokument li safina fina ġi ċirkolat, naħseb li intom tafu li jeżisti dan il-dokument. U fil-parti li mis tal-prezentazzjoni tiegħi nixti insemmi xi kwistjonijiet aktar speċifiċi li fil-fatt inqalaw meta għamilna studju tas-suq tax-xogħol u li jerġa' jinqala fil-kuntratt soċjali. Għal-bidu qed nistgħu nitkellmu fuq kwistjonijiet sempliċi, sur Ministru, inti semmejt l-importanza li finanzjaw l-ekonomija reali u din hija iva dan huwa ta' tħassib għan-negozji, m'għandix fejn noqgħod nidħol fid-dettall. Għandi l-kollega tiegħi għawek li qed tirrappreżenta l-SMEs u fil-fatt dawn huma li li huma affettwati. Iżda aħna mħazbin ukoll għaliex aħna nafu li hemm negozji li anka fi żmien ta' kriżi huma kapaċi li joħolqu l-impjiegi. Iżda l-sfortunatament m'għandhomx aċċess għal kreditu. U din hija zbilanċata fl-Ewropa, hemm ċertu pajjiżi, pereżempju fil-Ġermanja, fejn din hija xi ħaġa faċli fil-waqt li fin-nofsinhar tal-Ewropa din mhix xi ħaġa faċli. Huwa jżid diffiċli biex wieħed jikseb il-kreditu. Għalhekk għandna bżonn ta' azzjoni Ewropea mhuwiex aċċettabbli li l-istati membri jistgħu jagħmluha b'mod differenti għaliex ċertu stati membri m'għandhomx il-kapaċità li jagħmlu ċertu affarijiet u dak li nipproponu f'dan il-kontratt soċjali għall-Ewropa għaliex aħna qegħdin nittrattaw ir-risposta min-naħa tal-Unjoni Ewropea u f'dan il-każ partikolari aħna qegħdin nefasizzaw il-bżonn li jkun hemm riforma adegwata tas sistema bankarja Iżda aħna qegħdin nsejħu wkoll li nużaw b'mod aħjar l-istrumenti li jeżistu. Pereżempju l-Bank ta' Investiment Ewropew eh, irrid ikun aktar effettiv fil-mod kif jaħdem. Ma nixtieqx noqgħod nidħol f'aktar dettal, ma nixtieq nenfasizza l-importanza tar-rwol tal-Unjoni Ewropea. U ma nillimitawx l-affarijiet għall-azzjonijiet tal-Istati membri, issa t-tieni punt minna ħatijaj, il-kompetenzi l-kwalifiki, jenifikaw fuq dan u jina ċert li aħna l-koll naqblu li dinja kwistjoni ta' importanza vitali u di ħarġet ukoll fl-istudju tagħna tas-suq tax-xogħol. Iżda ejja naraw xed jiġri bħalissa. Minkejja il-kriżi għatem ħafna postijiet li ma jistawx jimpiegaw n-nies u meta nitkellmu mal-membri tagħna jgħidulna li s-salarji li huma offruti ma jikkorrespondux għal bżonnijiet u anka għal kwalifiki eh, tal-impiegati. Tal Iġifiri jem din il-kwistjoni u kol tal-level ta' salarji b'relazzjoni eh, għal kwalifika u l-esperienza. U punt iħor? aħna rajna per eżempju li ir-Renju Unit huwa pajjiż ospitanti għal ħafna Ewropej bot partikolari mill-Europa ċentrali nafta naxina Pollak u konxu ta' dan bazi tal-kuntat li għandi ma' pajizi u għana nafu li f'dawn il-każijiet. Ma tantx nużaw il-kompetenzi u l-kwalifiki blaħjar mod, għaliex ħafna drabi persuni huma verament kwalifikati mhux qed jintużaw biżejjed, mhux qed jiġu impjegati U dawn ikunu telqu minn pajjiżhom biex jiprofaw jisibu impiegi f'dawk il-postijiet fejn jinħolqu l impiegi. U jekk inħarsu lejn ix-xenarju fuq livell Ewropew nistgħu naraw kemm qed jinħela l-investiment fil- uh, fiċ-ċittadini u fil-persuni għaliex mhux qed jintużaw l-impjegati b'mod tajjeb. Mhijiex kwistjoni biss tal-mobilità imma il-mod ta' kif jintużaw dawn il-persuni. Hija kwistjoni wkoll ta' kompetenza. Qed nara li qed isir l ħin hemm il-punt liħor ġifieri l-investiment fil-kompetenzi għax aħna Rajna waqt kriżi hemm inqas investiment f'ċertu kompetenzi kemm fuq livell pubbliku u anka fuq livell ta' negozji. Issa, Meta ngħidu li rridu noħorġu bċertu risposti dak li qegħdin ngħidu huwa li aħna rridu noħorġu wkoll bċertu risposti fuq livell Ewropew. X'inhu huwa l-aħjar mod biex inwieġbu għal dawn l-isfidi? Kif nistgħu niffinanzjawhom l-affarijiet? U għalhekk jiena nixtieq eh, nisupplementa din il-proposta tagħna għal kontratt soċjali bi proposta oħra, oħra waħda naqriżiet speċifika, pjana l-investiment Ewropew li jista' jintuża kemm biex jgħin lin-negozji iżda wkoll tista' tintuża jista' jintuża biex jinvesti fil-ħaddim għal juma bnedmin. U nivestu fihom bħala bnedmin. U jina nittama li fil-ġejjini ikonna idejat naqriżiet speċifiċi ta' fejn kunu nistaw insibu li finanzjar tal-Unjoni Ewropea u l-idea hija li dawx ikunu biss l-istati membri li rnexxew iżda rridu naħsbu ukoll dwar il-pajizi kollha li kienu qegħdin kienu qed jgħaddu minn xi diffikultajiet minħabba il-kriżi. Mela grazzi ħafna ħanaddi l-kelma lill-aħħar mistiedna tagħna is-Sinjura Volozinskis eh, għandek 10 minuti intu kol. Grazzi ħafna għal din l-istedina. Iva, palma għal il-Ministru Waħda mill-sfidi ewlenin tal-Ewropa illum hija t naqqi u ma t tnaqqis tal-tkabbir u tnaqqis jew n-nuqqas ta' impjiegi. U għalhekk hemm livelli għolja ħafna ta' għat fl-Ewropa kollha kemm hemm ċertu differenzi importanti bejn stati membri. It-titlu ta' dan is-smieħ pubbliku huwa eżattament dak li aħna nikkunsidraw approċċ tajjeb ġifiri li noħolqu ambjent ospitali għall imprizi negozji, eċċetera. Ġifiri, palma is-semma mir-rapporter l-SMEs huma s-sors ewlieni tal-ħolqien tal-impjiegi fl-Ewropa u għalhekk il-bżonnijiet tal-SMEs iridu npoġġuhom fil-qalba tal-politiki sabiex inkunu nistgħu noħolqu l-aħjar ambjent għall ħolqien tal-impjiegi. Nixtieq inżid xi ftit informazzjoni dwar l-SMEs, apparti dak li semmejt inti stess. 23 miljun ta' intraprizi fl-Ewropa, minnhom 99.8% huma SMEs li għandhom inqas minn 250 u minn dan id-99.8% 92% għandhom inqas minn 10% ta' persuni impiegati, ġviri jiġifieri, madwar 18 miljon ta' kompanniji fl-Europa huma mikro-intraprizi iżda dawn xorta waħda irnexxilhom joħolqu 85% tal-impjigi fl-aħħar 20 ta' snin. U nixtieq infakkar ukoll li 50% tal-kumpanniji fl-Ewropa għandhom biss persuna waħda, ġifri persuna li impjega lilha nnifisha. U din hija realtà. U minkej għal-krizi, l-SMEs għadhom li zjed għawa dinamika fiħdan l-ekonomija tagħna l-ħolqin tal-impjiegi. U għalhekk l-ewwel priorità għall-inizjattivi Ewropej hija li nħorġu l ewropa minn din il-kriżi u biex nagħmlu dan aħna eh, għandna bżonn nikkonsidraw dawn l-azzjonijiet u dawn huma kruċjali l-ewwel net. Noħolqu ruoli u dan ifisser li konna politiki makroekonomiċi miżuri immirati għal investimenti produttivi u riformi tas-suq u meta titkellem fuq il-politika makroekonomika hemm bżonn l puntat luq ikun politika fiskali soda kif ukoll il-bżonn li nibbilanċaw minn ġdid il-dejn ta' dawn il-Stati membri. U hemmhekk għandna bżonn li konna investiment privat fuq l-ekonomija reali. Palma tqalu kol minn Joseph din hija xi ħaġa li għandha tkun aktar attrajenti u aktar kompetittiva. It-tieni punt, aċċess għal finanzi għall smes Intom tafu li din għanda tiġi imtejba b'mod konsiderevoli għal SMEs l-aktar bl-appoċ tal-programmi tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fondi strutturali, per eżempju, Cosme, Orizzont 2020, ġvi mandi xalfej nsemmi li IB. It-tieni eh, punt ewlini huwa dwar il-kapaċità tal-innovazzjoni Emmek verament għanna bżon appoġġaw l-investiment fil-kapacità tal-innovazzjoni tal-SMEs mhux biss fil-high tech iżda anka innovazzjoni li hija ta' teknoloġija mhux daqshekk avanzata u aktar baxxa u l-aċċess tal-riċerka u l-iżvilupp. Irridu ntejbu l-aċċess tas swieq tal-SMEs, irridu nappoġġaw maħjar biex jieħdu vantaġġ aħjar tas-suq intern iżda wkoll li jisibu sfond internazzjonali, mhux biss fih dan l-Unjoni Ewropea ma madwar id-dinja kollha. Ir-raba element sabiex inkunu nistgħu noħolqu ambjent favur in-negozju hemm bżonn li konna servizzi ta' appoġġ kif ukoll organizzazzjonijiet effiċenti intermedjari kif ukoll kwalità tajba u ehm, ġbiri servizzi pubbliċi ta' kwalità tajba. Dan huwa verament importanti għal negozji iżar, kemm dawk tradizzjonali kif ukoll startups. Hemm bżonn li jkollhom organizzazzjonijiet intermedjarji li jkunu jistgħu jappoġġawhom fi xogħlijiet kollha li ma jistgħux jagħmluhom waħedhom. Il-ħolqien tal-impjiegi mhux ħajseħ jekk ma jkunx hemm appoġġ qawwi għall-intrapriża. Hemmhekk nixtieq infakkar il ftejn verament ġdid fjamant bejn il-sieħba soċjali Ewropej fejn aħna identifikajni l-imprenditorija bħala waħda mill-erba prioritajiet u minn barra dan ah, dak li jedna li l-ispirtu tal-imprenditorija għandu jiġi żviluppat mill-bidu ġvir mill-iskola. l-Unjoni Ewropea għandha twaqqaf ambjent regolatorju li jappoġġa il-bżonnijiet tal-SMEs flimkien mal-att tan-negozji żgħar Għalma għal rapporter sew e, il-SMIs qed inibatu minħabba leġislazzjoni u li tagħmel pis kbir fuqhom kif ukoll burokrazija. Fuq livell Ewropew, b'mod partikolari fuq livell Ewropew, hemm bżonn li nimplementaw u nirrispettaw l-att tal-negozji żgħar li qiegħda tiġi diskussa li għadha tiġi diskussa anka il-beraħ llum fi Vienna dwar e, kif tista' tiġi reveduta, u hemm bżonn nassiguraw applikazzjoni koerenti tal-prinċipju aħseb żgħar l-ewwel li għalissa għada miex realtà kemm fuq eh, livell Ewropew, nazzjonali u anka lokali. Il-prinċipju aħseb żgħar l-ewwel ifisser li il-punt tluq għal leġislazzjoni kollha kemm jekk hija ġdida jew reveduta għandha tkun ta' li ta' tal-liżar intraprizi, l-ġbir maġġoranza U mux nuqodu namlu eżenzjonijiet għalihom jew inkella neskludhom, kull parti tal-leġislazzjoni għandha jkollha evalwazzjoni tal-impatt serju dwar il-spejjeż u l-benefiċċji għall-SMEs. U dan il-prinċipju għasen żgħar l-ewwel għandu jintuża b'mod konsistenti u b'aktar ambizzjoni u dan għandu jsir fil-proċess regolatorju u ta' implementazzjoni kollu kemmu. Jekk napplikaw dan il-prinċipju, dan innaqqas il-bżonn għall eżenzjonijiet għall smes u se jnaqqas il piżijiet amministrativi b'mod drammatiku. Issa, fuq il-kwistjonijiet tal-ħolqin tal-impjigi u issu tal-xol. Kumpaniji żgħar ħolqu impjigi u jimpiegaw aktar nies biss jekk l qed ikunu kompetittivi biżejjed, jekk is-suq jippermettilhom, jekk jistgħu jserħu fuq persuni kwalifikati, jekk is-swieq tax-xogħol huma biżejjed flessibbli u li hemm varjetà ta' arranġamenti kontrattuali biex nadattaw għal tibdil fid-domanda, jekk l-ispejjeż għax-xogħol inkluż il-pagaj huma skont il-produttività u jekk is-sistemi ta' benefiċċji u taxxi ma jippenalizzawx li wieħed jagħti aktar xogħol. Iżda u din hija iżda kbira fuq dawn il-kwistjonijiet tas-suq tax-xogħol, ħafna mill-kompetenzi huma maħallija fidejn il-livell nazzjonali ta' gvern u inkela tal-imsieħba soċjali. Għalhekk mela il-livell Ewropew x'jista' jagħmel bl-aħjar mod għal mikrokumpanija biex dawn jħolqu l-impjiegi u nixtieq nenfasizza erba' punti. Irridu nappoġġaw riformi b'mod partikolari, riforma tas-suq tax-xogħol biex intejbu l funzjonament tas-suq tax-xogħol u l-kompetittività permezz tal-koordinazzjoni tal-politika soċjali u tal-impjiegi. U għalhekk il-UEAPME e tilqa il-proċess tas semestru Ewropew bil-rakkomandazzjonijiet speċifiċi kif ukoll il-programm ta' riforma nazzjonali u gvernanza tajba. Hemm bżonn aħna ħaniġu irridu noħorġu e, eh, sat-tmim ta' Ottubru dokument li jitkene propju fuq dan it-tieni net irridu nagħtu l-aħjar appoġġ finanzjarju. Dan huwa ir-rwol u għandu jkun ix-xogħol tal-Unjoni Ewropea. L-ewwel net biex ninvestu f'riżorsi umani u fin-nies b'dan il-mod rridu nimmodernizzaw it-sistemi ta' taħriġ u ta' edukazzjoni sabiex ikunu jagħtu risposta jirrispondu anzi għas-suq tax-xogħol u l-bżonnijiet tas-suq tax-xogħol irridu jkunu fokati fuq eh, talin fuq il-post tax-xogħol, l-apprentistat, eċetera. Irridu jadattaw għal bidla, ġbir nappoġġaw in-negozji żgħar biex jadattaw għal bidla u jinvestu f'taħriġ kontinu fil-riżorsi umani kif ukoll eh, talim kontinu inkluż fix fil-post tax-xogħol. It-tielet punt għawek huwa fuq l-imprenditorija dan jeżisti fuq livell Eh, Ewropew fil-programm ta' eh, bidla soċjali u innovazzjoni, l-PSCI, imma b'mod partikolari l-faċilità ta' finanzjar mikro biex jgħin xinis li mandom xol, jew inkella persuni tfittxu xol, jew kella persuni li huma lesti li jiprovaw joħolqu kumpanija sabiex ikun jistgħu jgħinuhom eh, biex dawn jgħinuhom għal fis-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom. Kwistjoni oħra hija l-mobilità tal-ħaddiema metaħna aħna nitkellmu dwar n nuqqas ta' ħaddiema kwalifikati u l-fat li l-ħiliet ma jaqblux ma' xogħlijiet, irridu naħdmu aħjar biex inqablu il fornimentu u d-domanda biex il-suq ta' xogħol ikun aktar dinamiku. Din hija xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea tista' tappoġġa b'mod faċli bużu aħjar tal-Ewres, l u l-Ewropa ċi tkun aktar trasparenti dwar il-postijiet ta' xogħol u għandha tinvesti aktar fil-parti Ewropea tal-Ewres. L-aħħar ma mhux l-inqas huwa l-prinċipju aħseb żgħar l-ewwel nixtieq niġi lura għalih mod partikolari dwar l-impjigi u l-liġijiet tax-xogħol Ewropej. Għaxġinja kwistjoni importanti li sforzi qed jiġu proposti mill-Kummissjoni Ewropea b'mira ta' 25% biex naqqas il-pisijiet amministrattivi ġviri sforzi għal leġislazzjoni aħjar simplifikazzjoni dawn għandhom ikunu aktar konkreti fil-post fil għal negozji żgħar. Ġviri mhux għal xejn toqgħod tħabbara fuq livell Ewropew, imżon li naraw ċertu riżultati. Hemmhekk il-mapping tal-aki e, eh, blaxar eh, atti leġislativi l-aktar jagħmlu pis u rew li hemm numru ta' direttivi fuq il-liġijiet tax-xogħol qegħdin u problemi għan negozji żgħar. Pereżempju, ħanati tliet eżempji il- ehm, Il-pis jew il-kwantità tal-leġislazzjoni fuq is-sigurtà u s-saħħa fil-posta xogħol evalwazzjoni tal-riskju. Id-direttiva tax xogħol u tal-ħin fuq ix-xogħol hemm bżonn li nimplementaw il-leġislazzjoni b'mod aħjar ehm, u mhux noqogħdu nifukaw fuq eh, leġislazzjoni ġdida Fuq il- eh, direttiva fuq il-ħin tax xogħol ma diċa fil nirrepeti dak li diġà tafu, hemm bżonn li insolvu il-kwistjoni ta' li wieħed ikun fil-fatt eh, li l periodu ta' ħin wieħed ikun qed jaħdem u naraw kif jista' jkun hemm simplifikazzjoni u flessibilità li jkun hemm perjodu ta' referenza. Fuq l-infurzar ta' direttiva tal-ħaddima, din jettilet punta wek, palissa dejn fil-Parlament Ewropew bil-proċess ta' trialogu, juqab me ijam ħasba ħafna dwar il-proposta tal-Parlament Ewropew fuq l-artiklu 12 fuq il-ħolqin tal-Joint and Several Liability uniformi fil-livell tal-Unjoni Ewropea setturi kollha u l-katina kollha tas sottokontratturi. Iġbi din miexja fid-direzzjoni Dan għawek fuq il-direttiva tal-ħaddiema din mixja fid-direzzjoni opposta ta' dak li huwa meħtieġ għal ħolqien tal-impjiegi għaliex dan ħajoħloq eh, piżijiet u spejjeż addizzjonali li naqqas l-effettività tal-SMEs. Iva, grazzi ħafna skużani tajt il-President li kelli inwaqfet iżda il-ġarawa li l-arloġ beda wara li bdejt inti. Għalek, mela nishtiq niftaħ il-diskussjoni, niftaħ il-lista tal-kellima tagħna. Naħseb il-rapporter ħatixtieq titkellem fl-aħħar? Għalhekk qabel ir-rapporter ħanaddi l-kelma. Signora Andrea Perea fil-Kumitat tal-Industrija. Dak kien il-Kumitat li kienet jaħdem flimkien mal-Kumitat tagħna fuq dan ir-rapport ta' inizjattiva propja. Imbagħad ngħaddi l-kelma li Sinjura Jasaf Jaska. Grazie ħafna Sinjura President. Jiena rapport rapporter fil-kodeċiżjoni fil-Kumitat tal-Impjiegi u nixtieq nirringrazzja lill presidenza u hekk f'din il-Kumitat u kif ukoll il-kontributuri ehm, l-oħra, l-kellima l-oħra. u aħna għazjet tartum bat nitlu f'kuntat ma'kom. Dwar is-situazzjoni ġenerali ta' kif nistaw nejnu l-intraprizi. Jina, nishtiq nati evalwazzjoni pozittiva tal mġiba tal-Parlament Ewropew biex niprofaw nsibu soluzzjoni biex nidentifikaw il-problemi u hemm żewġ kwistjonijiet li għandhom ma solvejnihomx u li l-Istati membri huma korresponsabbli fuqhom jiġifieri l-integrazzjoni politika fl-Unjoni Ewropea din in-nuqqas ta' Kostituzzjoni Ewropea jwassal biex ma nistawx nimxu qoddim fl-għanijiet tagħna u għalhekk ma nistawx insolvu din il-problema u ma ovvjament ma nix budget laqqas kelmet il-rappresentanta tal-SMEs u rritnajt li il-programm Kozme għandu 2.5 miljon euro għal seba snin u dan jiddependi mit ċirkostanzi u dan ġew verament ristretti. Issa, ovvjament, nitkellmu dwar il-qat, qat ġenerali, aħna għandu 11% f'ċertu postijiet bħal Spanja, per eżempju, Jiena fi Spanja aħna ninsabu ar minn hekk fil-fatt 27%. Iżda hemm nitkellmux fuq il-kwalità. Hemm żewġ kriterji aktar importanti li rridu narawhom eh, mill-SMEs u l-industrija li huma il kompetitività u s-sostenibilità. U il kompetitività hija bbażata fuq l-ispejjeż u l-ispejjeż jonqsu biss eh, jekk innaqsu il-prezz ta' dak li rridu nixtru jew niproduċu U dan jispiċċa naqas mill-salari u dan verament ifaqqar lill-popolazzjoni. Waħda mill-kwistjonijiet għalfejn hemm aktar qatt fil-nofsinhar tal-Ewropa milli fil-tramuntana huwa li is-self tal-flus lill-intraprizi fl-Ispanja jiswa ħafna ħafna iżjed minn pajjiżi oħra u din hija xi ħaġa rridu niffaċċawha, rridu nattrattawha. Dwar il-kuntratt soċjali, Aħna u naraw li tnaqis tal- tal-salarji tal mm, ħaddiema ma twassalx għal kompetitività aħjar, hemm bżonn li naraw kriterji tal-ġejjieni li tkun hemm taħriġ tajjeb, innovazzjoni, budget sabiex l-intrapriżi jkunu jistgħu jaċċedu għal kreditu. Jiena nixtieq nagħmel kritika biex nkunu nistgħu nippruvaw intejbu id-dibattitu. Jiena naħseb li dawn huma kwistjonijiet importanti u hemm bżonn insolvuhom. Palma nistgħu ngħidu Eh, eh, fi Spanja eh, hemm li naqdu rritni u nipprovaw verament insolvu din il-sitwazzjoni. Grazzi. Merci. Ehm, Grazzi ħafna. Is-Sinjora Sofsjeska. Grazzi ħafna, Sinar President. Jina naqbel bisħi illi jekk nappoġġaw l-iżvilupp tan-negozju u n-negozju hija huwa fattur ewlieni sabiex anka l-Ewropa tkun tista' taffaċċja kriżi aħjar u anka naffaċilitaw il-ħolqien tal-impjiegi naħseb li l-applikazzjoni tal-mekkaniżmu innovattiv ukoll jista' jgħin. Naqbel ukoll li l-Unjoni Ewropea għandha responsabilità fir-rigward Eh, li daħal leġislazzjonijiet li huma tagħti l-kompetenza tagħha u anka illi naraw li naqsu xkil għal negozju. Jekk inħarsu li rapport tal-Bank Dinji fil-rigward tal-istabilment twaqif tal-negozju eh, f'pajjiżi idum 33 ġurnata u jiswa 17%, 17.3% ta' tħul u ma nistax nifhem kif persuna li tkun għada um, tlesta mill-iskola tibda il-negozju tagħha. Jekk aħna rridu verament inħeġġu il-negozju eh, li anka jkun imwaqqaf minn anka skont ir-rapport tal bank dinji jider illi proporzjon tajba ta' eh, dawk li waqfu negozju ma ta' 50 sena jew iktar milli ikunu per pereżempju din il-kwistjoni torbot ukoll mal-monitoraġġ intom timmonitoraw is-sitwazzjoni fil-pajjiż individwali u anke kif eh, tiddiskutu dan mal-gvernijiet hemm l skill li refera referita li s-sinjora eh, Volzinski. Eh, Xe tamlu dwar dan? Hemm proposti sabiex eh, tinvestu anka fi rizorsi umani ser ikun hemm iktar fondi għal dan it-tip ta' investiment intom ser uh, ser timmonitaraw il-taħriġ li sar jenata sabiex anka intejbu il-kompetenza etc. Dwar il-bżonijiet tal-suq tax-xogħol inħoss li fil-passat sfortunatament eh, tfajna n-nies fuq eh, toroq li moslu minn Sinjora Volzinski, inti għamilt referenza għall-iktar għaxar eh, eh, dispozizjonijiet eh, legali illi huma ta' pis għall-SMEs. Tlieta partikolari, direttiva fuq artiklu 12 tal-POWD. Inħossi li rappresentazzjoni tal-ħaddima u anka tal-negozjanti mhux qed eh, jispjegawna pereżempju xemm f'artiklu 14 biex kun sa nifhmuha aħjar. U għalhekk ta' min qed jingħata xektar informazzjoni. Grazzi ħafna, is-Sur Gotier Espreto. U xtaqt nitlobkom sabiex l-interventi tagħkom iżommhom għal massimu ta' tliet minuti għaliex nkellem għal laħqux u ma konstaw nisimaw it-tweġibit minnaħat tal-missina tagħna. Grazie ħafna Sinjura President, grazie wkoll l kellima l-interventi tagħhom. Għandi xi punti li nixtaqt niċċara l-ewwel net. Ija ħaġa tajba li minnaħat tal-Unjoni Ewropea nippruvaw nużaw bl-aħjar mod eh, l-imprenditorija, l-self-employment eh, biex ikun nistaw ntaffu l-kriżi u noħolqu l-impjiegi. sta jiena naħseb li hemm bżonn li nkunu aktar eżigenti biex nagħmlu mappa aktar ċara tal- tal-ostakli li nsibi, nsibu. Law netta li xi ħaġa li tiġri fl-Ewropa kollha kemm jiġri il-fatt li hemm eh, li wieħed li l nnifsu imma b'mod fals. Ġifieri li xi ħadd mhux li xtiq eh, joħloq Ehm, li ma jimpiega jimpjega lilu nnifsu imma peress li xeba bis-sitwazzjoni bil-kriżi jispiċċa jkollu jagħmel eh, dan it-tip ta' xogħol li jiftaħ negozju għal rasu għax su kważi ta' bil-fors. U dan huwa settur li għandu livell oli ta' faqara li xis-salarju ma' baxxi ħafna, ġviri kemm jieħdu ftit flus biex ikunu jistgħu jgħixu u l-kundizzjonijiet soċjali f'dan il periodu tant naja jonqsu li jista' jwassal għal e, faqar li kważi kważi jaqqasja jallaħqu għal pensjoni u irridu naraw ukoll l-SMEs li mhux kunċett e, u kunċett wiesa ħafna e, mhux biss dawk ta' taħt l-250 impjieg iżda impirsuna impjegata imma hemm ħafna kwistjoni kwistjonijiet oħra. hemm kwistjoni toħra ġifieri fi self employment u anke dak li semmejt il-self-employment falt. Hemm bżonn li l-ewwel nett innaqsu l-burokrazija b'mod partikolari meta wieħed jiġi biex jiftaħ negozju eh, fl-iżvilupp, eh, fil-kontijiet per eżempju. Eh, iżda jiena verament imħasseb meta qed nitkellem fuq id-deregolamentazzjoni qed ninsew id-drittijiet soċjali tal-ħaddiema li hemm problemi kbar u hemm effett miżjud ġviri li huma l imprapriżi l-intraprizi żar dawk mikro u l-SMEs, il-ħaddiema tagħhom edin joħorġu mill-ftejmit kollettivu u l-inqas li huma mħarsal dawk li huma id-drittijiet tal-ħaddiema. Per eżempju, fi Spanja, l-Portugal, l-Italja. Jina rajt eh, artiklu fejn aktar minn 60 fil-mija tal- eh, tal Eh, kienu ħarġu minn eh, xi unions u minn ftehim kollettiv u ma kellhom ħarsin ta' xej. Umbagħad fuq punti oħra hemm l-aċċess tal-finanzjar iva imma meta nitkellmu wkoll dwar l-nejn u l-SMEs hemm żewġ dibattiti importanti. L-ewwel hija il-perspettiva fiskali ġifieri t-taxxa li tiġi imposta u ħafna drabi hemm politika li tintuża biex tifavorixxi self-employment imma tispiċċa tħalli barra l-SMEs, ġviri, eh, dawn ehm, l-inċentivi fiskali spiċċaw ħallu barra l-SMEs. Per eżempju, fċerċu soċjetajiet il- l-kumpaniji eh, kbar f'ċertu postijiet għandhom ehm, rata reali ta' xi 10 fil-mija U dawn għandhom aċċess akbar għal kompetitività, partikolarment għall innovazzjoni għall informazzjoni teknoloġija tal-informazzjoni, eccetera. Grazzi ħafna. Sejd Kamal, fil-binjo. Sir Benjen. L-Sir Hoban, xtaqt nir-ingrazzjaħ tal-li għam referenza għal l-issa ta' osma politiċi li għam għataħdem fuq anka il koalizjoni ġewwa Unit. Għal-inqas naħseb illi eh, qed isir xogħol anka sabiex nindirizzaw il-qatt. Imma moħra li jridu nindirizzaw anka pereżempju fir-rigward ta' apprentistat, naħseb illi verament waqajna lura meta mqablin mal-Ġermanja fir-rigward ta' eh, rati ta' impjiegi. Naħseb li l-Ġermanja għandhom skema importanti u tajba ħafna u għana rridu kunu parti minna. Forsi tistaw u ukoll fuq il dok li ilhom qiegħda u l mod kif dan jistgħu integrati sabiex anke jkunu parti mill-budget ta' kif aħna nistgħu nerġgħu nġibuhom nara fis-suq tax-xogħol. Aspett pożittiv illi huwa li s-suq tax-xogħol fir-Renju Unit eh, donnu ma weħilx fil-rigward ta' pagi il-ħaddima Pero xorta għada kellhom ibatu minn ċertu nuqqas fitħul tagħhom dawn l-aħħar ħames snin, imma bagħad hemm l-argument bil-kontra li jgħid li għalin qasem ix-xogħol. U li l-kumpaniji li qed ħadmuhom u l-tam u l-ħaddiema magħhom imma pożizzjoni aħjar sabiex uh, igawdu minn xi tip ta' rkupru ekonomiku u naħseb li dan l-irkupru ekonomiku naraw il-pagi jerġaw eh, jibdew tillajnu li anka l-ħaddi ma jgawdu minn dan. Din hija l-opinjoni tiegħi, forsi tista' t-kommenta inti dwar dan. Is-sur Njemek. Nista nilqa dak li inti jett fil-gwar tal-brain drain mill-pajjiżi l-iktar foqra fl-Ewropa l dawk iktar sinjuri. Dan huwa sintomu għaliex ma jistax ikollok l-istess pagi f'dawk il-pajjiżi li għandhom GDP bax iktar baxx per capita. Dawn il-persuni jiċċalqu minn pajjiż għal ieħor b'mod volontarju minn birrida tagħhom stess. Naf numru ta' nies fir-Renju li huma stess iċċaqalqu li huma kwalifikati ħafna għandhom il huma gradwati anka fis-settur tal-kura u qed uh, uh, jaħdmu tip ta' xogħol li m'għandux qasam li huwa ħafna iktar baxx mill-kwalifiki tagħhom, imma anka uh, imxaw il-qoddim il-ġar tiegħi li huwa bidwi għandu żewġ managers miegħu li jaħdmu miegħu, wieħed mill-Bulgarija u wieħed mill-Litwanja biex tifhem daqsxejn sitwazzjoni. Mela, nikkumenta wkoll Forsi tista' tikkommenta wkoll kif il-POWD eh, taffet waħazin il-flessibilità wkoll ta' suq tax-xogħol. Grazzi ħafna. Eh, Sur Kamal, grazzi ħafna, Sr. President, grazzi ħafna lill-Ministru eh, l-kelima l-oħra. Aħna naħseb li kemm fuq lemin u anke fuq xaluk eh, tajbin ħafna biex ngħidu xana nagħmlu minn fuq għal isfel x'għandha tagħmel l-Unjoni Ewropea biex toħloq l-impjiegi imma ma nitkellmux bizzet kif noħolqu l-impjiegi mill-qiegħ minn isfel. Il-Ministru ukoll ta' xi eżempju ta' kif wieħed jista' jibda negozji tiegħu, però Is-snira Medi Sharma hija wkoll ta' ċertu erru li rnexxila eh, tibda negozju tagħha eh, hija single mother kella background ibes u dak kollu li rnexxila tiġġenera juri illi m'għandek bżonn ħafna flus biex tibda hija eh, kelli wkoll oħrajn li eh, s-selfu ftit minn fuq s suq eh, xtraw eh, xi materjal bijom u nexxilhom jibdew ix-xogħol tagħhom minn hemmhekk. Jiena meta nżur komunitajiet l-iktar foqra fil-kostituenz tiegħi fil-Londra, nara li huma imma volati involuti fil- l-intrapriża Avolja xuħut minnom u ma involuti f'attivitajiet b'mod illegali, imma naqasem dan l-ispirtu. Forsi eh, l-ispirtu tal-politikanti minnaħatana u għandu indirizza iktar kif nistaw nejnu dan it-tip ta' negozju sabiex jibda verament minn isfel. Jekk aħna tħarsu lej il-kiva KIVA.org. Tista' wkoll tieħdu idejat ta' kif pereżempju kollok 25 dollaru li jingħata li xad biex jibda intrabbiza fil-Burundi. Irridu naraw ukoll il-burokrazija illi qed ikollhom affaċċaw, naraw illi eh, il-CDFI tal-komunità tagħna jkun finanzjati ma fl-aħħar mill-aħħar tkun soluzzjoni fej kull min jixtieq ċertu rieda ikun jista' inied il-proġett tiegħu online u n-nies ikun jistgħu jgħinu jista' jkun ġib lajnuna pereżempju b'allokazzjonijiet ta' xar sterlina, 15 sterlina. Irdu naraw kif dan jista' jkun uh, possibbli billi nipermettu illi jinbdew daw il-negozji żgħar fejn anke jiġu impjegati il-nisa eh, lokal. Naħseb illi għalhekk għandna wkoll inizjattiva fuq livell tal-Unjoni Ewropea fil-gwar tal-microcredits. Grazzi ħafna, Signora President, jiena, Sur Ministru Kellima, jiena nista naqbel ma'kom, iżda meta titolbu li innaqsu il regolamentazzjoni iżejda nixtieq inżid punt. Li lin eh, neħu ir-regolamenti li mhumiex utli, imma mhux dawk li huma utli eh, l-ewwel regolament li eh, kienu jipprojbixxu li ċertu li jinħadmu il-minjieri, pereżempju, inkella il-tfal jew in-nisa Iġifiri u huwa importanti li jkun hemm ħarsien, ecc. Dawn ir-regolamenti jridu nżommuhom, dawn huma neċessarji. Jekk intom qed titkellmu dwar li neliminaw proċessi storiċi fejn irnexxinna niksbu sigurtà bażika għal kwalità tal-ħajja tal-ħaddiem hemmhekk ma naqbilx. Issa ngħaddu għat-tieni punt u nixtieq nagħmel tliet mistoqsijiet tal-Ministru tar-Renju Unit. Qed nitkellmu fuq il-ħidma u kwalunkwe ħaġa hija ħidma. Jew inkella qegħdin nitkellmu dwar ħidma deċenti għax hemm xogħol indeċenti. L-iskjavitu, per eżempju, emmek le hija. Jien ħdimt fuq il-Working Time Directive waħna għanna problema ġdida mhux biss bil-miljuni tal-ħaddiema tar-Renju Unit li minħabba l-fatt li jaħdmu tant sigħat ma jistgħux jgħixu l-ħajja soċjali tagħhom jew l-ħajja tal-familja tagħhom. Unbat, hemm oħrajn li jaħdmu b'kuntratti ta' zero sijat li huma disponibbli 24 sija kuljum sebatijin fil-ġimgħa li jistgħu jiċemplulhom jew ma jċemplulhomx. Jiġifieri kuntratti li m'għandhomx assigurazzjoni soċjali li m'għandhom xejn. Kuntratti li huma pratikament tal-iskjavitu. U fl-statistika eh, li tana il-Ministru dawn jitħlu jien għandi ċifri ċifri eh, minn istituzzjoni indipendenti li titriplika dak li semmejt inti, Charter Institute Personal and Development. Et tajt li ċifra jgħat l darbit aktar. Iġveri kemem nis fil-Renju Unit edin jaħdmu taħt kondizjonijiet ta' skavitu li huma kompletament disponibli fil-ħinijiet tagħhom mingħajr ma jkun hemm l-ebda obbligazzjoni minnaħa tal-intrapriża lehom. U l-aħħar żewġ kummenti fuq din il-ħajja tax-xogħol. Skont i-ċifri li għandna hekk ir-Renju Unit meta bdiet il-kriżi qed tonqos eh, il-kapaċità li jisibu ix-xogħol il-ħaddiema. Il X'inhu ma ċifri tiegħek? il- l-Uffiċċju Internazzjonali tax-xogħol ma jaċċettawx iċ-ċifri tal-istatistika tar renju Unit. Iġbir x'inhu ma ċifri verament? Grazzi. Thomas Mann Grazzi ħafna Sur Thomas Mann. Mbagħad xtaqt l wkoll, tgħid il-President. Aħna qed nitkellmu l-ewwel net uh, small things fair, tiġifieri nappoġġaw l-SMEs illi uh, ngħinuhom Nigwidawa, mu naħseb illi eh, diġa sar xor f'dan il-qasam f'ħafna mill-istati membri għanna dan il-tip ta' intraprizi illi għet eh, jaffaċċaw dawn l-sfidi kif irnaxxinna eh, nġibu din is-sitwazzjoni ġifiri u importanti illi b'mod partikolari naraw li huma jistgħu jaħdmu fil-qafas li aħna nippreżentawlhom. Forsi Jidu u nidentifikaw fejn hemm il-possibiltajiet l-opportunitajiet sabiex ikonna dawn it-tip ta' negozjanti. Naħseb illi eh, l-intraprendiduri se jalmuna ħafna u naħseb illi eh, u importanti illi eh, f'dan il-proċess ukoll rigward mal-impjegi ninkludu anka persuni li perżempju huma fl fleta' U, u importanti u koll li aħna nużaw dan l-espertizmu, minn flok ma nejdu iva interessanti u nkomplu mixin l-qoddim. Mżon li natu l-opportunità li ninkludu għom. Jekk aħna nirreferu biss għall-impjiegi, musser uh, niksbu wis, aħna ma rridux biss tibdil fl-istatistika, aħna rridu li jkunu uh, bidla iktar komprensiva, ġifiri rridu ninvestu fil-kwalità. Jekk irridu nevalwaw jekk il-kwalità li għanna fil-taħriġ fl-edukazzjoni fl-istati membri jiexkil jew kella jiex l orientazzjoni li għanna bżonn. Għanna bżonn ta' taħriġ ta' edukazzjoni ehm, kwalitattiva, opportunità ta' kwalità sabiex wieħed ikun jista' jidħol f'dawk l-impjiegi illi forsi fil-bidu ma jkunx ħolom bihom aħna irridu narjantaw ruħna lej il-kwalità u mhux eh, biss fuq il-numri u naraw kif nistgħu npoġġhom sabiex jagħtu stampa tajba. L-aħħar kumment eh, jiena nixtieq illi eh, F'dan il-proċess kollu anka il-xogħol tal-self-employed ma jintilifx. Wieħed jitu kun f'possibbli pożizzjoni illi iva jħossu li sta jagħmel differenza s-soċjetà li huwa preżenti fis-soċjetà. U li jista eh, ikompli jaħdem fuq dak kollu li aħna ħadimna li flimkien sabiex inkomplu eh, niżviluppaw u l-istituzzjonijiet iridu jgħinu lin nies biex ikomplu jiżviluppaw u anke nkomplu noħolqu x-xogħol. Grazzi ħafna. Hemm żewġ mistoqsijiet. Mina ħatijaj, l għennet il-rifit eh, dan l-eżerċizzju li nidit il-Komissjoni. F'taħsbu dwar dan? Naħseb illi dan l-eżerċizzju jista' jgħin sabiex eh, jgħin il-leġizlazzjoni soċjali u ambientali u mhux biss ngħidu illi l-kumpaniji jistgħu jkunu aktar kompetittivi. Jiena waħda minn dawk li nemmen illi impjegati protetti mod tajjeb jistaw jkunu kompetittivi u ma naħsibx illi għana naffetwa nafukaw biss fuq il uh, ħaddiema mod ġenerali. Fil-Renju Unit rajna waħda mill uh, diskussjonijiet li d-dur ma' Zira Wawer il-kontratti ta' xol forsi Tistaw tikkommentaw daqsxejn iktar dwar dan. Sfortunatament kumma fadlinna huma 15-il minuta sabiex inwiġbu dawn il-mistoqsijiet kollha. Naf li l-interpreti jistgħu joffruna daqsxejn iktar eh, minuti minna ħataħħon, sena l-kolkom 5 minuti kull wieħed immaqxejn iktar. Mela, mill-mistoqsijiet kollha tista' tibda minn dak li tixtieq twieġeb inti. Grazzi ħafna, kien hemm kontributi sirja ħafna Nixtieq nibda bil-kompetizzjoni. Mhux qed nitkellmu kompetizzjoni bejn l-Istati Membri biss, imma bejn l-Unjoni Ewropea u dawk li mhux parti mill-Unjoni Ewropea. Rati globali kompetux maqbija tad-dinja l-Ewropa ħadd titlef l-impjiegi. Ħadd naqqas il-ġid, ħajkun hemm inqas opportunitajiet għan-nies. U għalhekk mhux biss kompetizzjoni dwar l-Istati Membri rridu narfu x'qed jiġru barra l-frontiera tal-Unjoni Ewropea. U mhux ikonna dibattitu ta' izolazzjoni għax inkella jkun nisa Ewropa fortizza li ma tirriflettix ir-realtà. Hemm xi sfidi iva fuq il-OSH, s-saħħa sikurezza fuq il-post tax-xogħol, kien hemm eh, riformi fis-seklu 19 u fis-sebgħinijiet aħna minna riformi wkoll biex intejbu s-saħħa sikurezza fuq il-post tax-xogħol, imma jistgħu jkunu xkiel ukoll. Per eżempju, ma rridux li iż-żgħażagħ ma jitlux fuq is-suq tax-xogħol aħna rridu. Kenna 80 paġna ta' regoli ta' żgħażagħ li jaħdmu fuq eh, fin-negozji żgħar. U żgħażagħ ma ħaġġeġnihomx bekk, anzi l-kontra. Naqqasna dan il-fuljett issa minna fuljett ta' ħmes paġni ta' regoli li jkun iktar dirett u ċar għaż-żgħażagħ u rajna xkienu l-pizijiet fuq il-mini ħaddem u bekk rajna nistgħu nagħmlu progress minar man naqsu l-protezzjoni tal-ħaddiema. Benjan tkellem dwar l-apprendistati u l-investimenti. Taf li hemm finanzjamenti għal kwart miljun euro għall-impigi. Dak iż-żmien lura dari kien hemm xogħol fuq l-azzar, fuq il-tarznara, fuq eh, impigi fil minieri Missa naħdmu fuq il-kura tas saħħa l-mezzi ta' xandir, l-amministrazzjoni, reklamar, teknoloġija, dawn kollha affarijiet importanti, importanti ninvestu fuq iż-żgħażagħ biex inżidu l-produttività. Bekk intejbu l-potenzjal ta' liħ tagħhom u l-potenzjal ta' negozji tagħhom jikkompetu fuq skala dinjija. U għalhekk irridu nkomplu nħarġu lin-nies. Xi ħaġa nintroduċejna eh, nafu li kellna sfida tal-qat fuq medda twila ta' żmien, hemm Spanjoli li qed iħarsu lejna eh, fuq dan il-proġett biex nippruvaw nkisru ċiklu ta' għeda fuq medda twila ta' żmien. Ikollhom impigi jekk ikollhom impigi, jżommu eh, l impieg tagħhom ġara darba jerġgħu jitru fuq suq ta' xogħol għal sitt xhur jew aktar. Inċentif importanti biex nindirizzaw din il-kultura li ħafna drabi teżisti f'ċertu inħawi. Fuq il-kwistjoni ta' min jaħdem ar-rasu ta' parsi imma, mhux uffiċjalment. Importanti naraw regolament tas suq internu, tkellimt mal-kollega tiegħi Italjanu dwar l-sfida ta' ħaddima permanenti u l-infetti li kollon fuq il-min mm, ikollu benefiċċji tal-qat fl-Italja. Importanti li jkun hemm riformi fis-sistema tat-taxxa u ta' regolamentazzjoni fuq l-standards tal ajxin u l-kontratti ta' zero sijat li tidru ħarqan nitkellmu fuqha. ura diskors tiegħi iżida fil-impigi f'dan l-aħħar sena f'dan l axar 12 xahar fir-Renju Unit tiġi permezz ta' impigi permanenti fissi permezz tal-konvenzjoni tal-ILO Jikun qed taħdem full-time tottek u mhux bħala persuna taħdem għal rasek, ġifir iż-żieda qiegħda eh, f'impjegati li jaħdmu full-time li hija inversa ma' dak li rajna meta mqabbel mal-irkupru li kien hemm fi żmien ta' reċessjoni. Ma hemm negozji li jkollhom dawn it-tip ta' kontratti li jkollhom iktar flessibilità. Hemm min bħala impjegat tgħin li jkollu kuntratt bħal ta' dan it-tip biex iqisu il-rekonċiljazzjoni mal-ħajja familjari mal-ħajja ta' xogħol. Ġifieri il-ċifri li kont qed nirreferi għalihom jien huma kontratti fissi, full time ma rridux nxeklu l-fiduċa li qed naraw fir-Renju Unit grazzi għal dan il-kupru. Aħna rridu nkomplu naraw negozji li jespandu u jikbru. Ma ħafna drabi ma jkunux jistaw kampaw għalhekk ikun hemm dawn it-tip ta' kontratti. M'għandux għalhekk ikun hemm lok li jkun hemm impjiegi part-time ukoll li jkunu punt importanti jisum pont biex imbattasal għal suq għal l impieg full-time u bekk ikun hemm irkupru Iva, salarji fl-Renju Unit kienu staġnati f'dawn l-aħħar snin imma jena raw ġara f'reċessjonijiet ta' qabel. Tajjeb għal dawk li kienu eh, impjegati kellhom żieda ta' 12-13-14% fil-paga. Dawk li kienu taħadmuhom kellhom jituhom il-benefiċċji u f'din ir-reċessjoni ġara. Aħjar taffu bil-mod, imexxu bil-mod iż-żidiet li jkun hemm fil-pagi iktar minn li jaraw l-olidhom jew li tulidhom qiegħda U għalhekk rridu narfu li hemm tajb u l-ħażin f'dan ir-rigward ukoll. Però neħtieġu niżguraw li jkun hemm suq tax-xogħol kompetittiv ninvestu fin-nies fil-ħiliet ikun hemm iktar riformi ta' sigurtà soċjali, ndaħlu iktar nies fil-suq tax-xogħol u bekk l-ekonomija tagħna tkun tista' tikkompeti ma' dik ta' bija tad-dinja u naraw il-livelli tajxin u l-istenders tajxin jiżdiedu il-kwistjoni tar-realtà miexed kiet qed naraw iktar nies qiegħda u nies li qed bħala standards ta' għajxin. Il-President. Sfortunatament ikolli ngħaddi l-mikrofonu issa lill-Sur Mann bħala President. Imissa ngħaddi l-kelma lill-Sur Jevez Niemetz għal mikrofonu. Niskuża ruħi li ma se preżenti għad-diskors tiegħek. Nittama li kolli bizzejiet ħin, ma musta jkolli ħin bizzejiet biex nirrispondi l-kulħadd. Nibdew l-ewwel net fuq ir-regolamenti. Tittara l-affarijiet f'kuntest usa. Nistgħu naraw li hemm problema bl-innovazzjoni u l-kompetittività u ta' sekwit ikunu qar f'setturi fejn aħna għandna iktar protezzjoni fejn il-ħaddiema jkunu aktar protetti. Ta' sekwit hemmhekk ikun hemm l-iktar kompetizzjoni fil-pajjiżi ta' tramuntana anke fil-Ġermanja, ma mhux fis-servizzi hemmhekk ma fl-industrija li tkun iktar kompetittivi. Ġifieri dal-affarijiet irridu nżommu f'moħħna jekk irid konna negozji kompetittivi u innovattivi. ħafna drabi nkun nistgħu nifokaw l-isforzi tan negozji tagħna fuq riċerka u innovazzjoni iktar milli fuq kompetizzjoni tal-ispejjeż tal-impigi din iktar ħaġa faċli u dan nafu minn taħdidit li kelli mal-istati membri. Anke mal-istati membri li daħlu l-aħħar fl-Unjoni Ewropea. Ħafna drabi huma fukaw fuq kompetittività bbażata biss fuq l-ispejjeż u dan ikon poġġi xkil fuqhom anke għal żmien futur Rridu strategija fuq meta twila ta' żmien, investiment fin-nies, investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni. Tit riżorsi biex dan tagħmlu u naħseb li ikun valla pena li aħna niflu din l-għażla. Dan jorbot ukoll mal-kwistjoni tal-politika industrijali. Iva, rrid ikonna approċċ aktar attiv għal dan. Li tista' tkun waħda mill-possibiltajiet tagħna. Irridu nżommu f'moħħna wkoll U nittama li dawn it tibta ta' taħdit nistgħu nibdew ma' min ħaddem. Mhux kwistjoni biss ta' regola ta' suq intern, irridu napplikawhom għanna regolament tal-industrija finanzjarja pereżempju rajna fej wasanna fuq dan il-punt jekk ma jkunx hemm regolamentazzjoni, imma jekk tpoġġi l pc iktar fuq kooperazzjoni mbagħad tista' toħloq l-antijiet tax-xogħol. Dan hija triq li għandna nieħdu u hemm għandna nippruvaw naslu. Dan jista' jwassal biex ikun hemm iktar integrazzjoni politika jew sforzi lejn dan foqsma differenti bħall-enerġija, pereżempju. Hemmhekk hemm lok u ambitu għal kisbiet u produttività imma anke biex innaqsu l-ispejjeż tal-xiri tal-enerġija jekk aħna namlu dawn l-affarijiet mod differenti. It-tieni ħaġa li staqt insemmi hija kif il-kompetizzjoni tagħna mal-pija tad-dinja sejra bħalissa. Il-kriżi u l-governanza ekonomika fil-fatt waslat għal kompetizzjoni bejn l-istati membri u tikkompetu xulxin billi naqsu l-pagi. Dan kien l-effett ta' miżuri imposti fuq in-nofsinhar tal-Ewropa. l lin tentattiv biex ikun hemm eh, bilanċ fil-budget qed naqsu l-pagi biex jelħu dan l-an u jekk inkomplu sejrin hekk ħanetlu f'ċiklu vizzjuż naraw Greċja, Spanja, mbagħad ikun hemm Franza, mbagħad nerġgħu Ġermanja u ħaġa ġib l-oħra u nippow hekk. Dan verament inkwetanti, speċjalment meta nħarsu lejn implikazzjonijiet memuża ma' dan iċ-ċiklu. Sfortunatament bħal Unit mhux bħal Unit qed nitilfu l impiegi flok ikun hemm impjiegi, qed nitilfu impjiegi, dħul u ovvjament l-impig il-ħaddiema qed il-futħul. U għalhekk il-fiduċja tal-ħaddiema tagħna qiegħda tiġi perikolata hawnhekk. Kull ma jmur mhux qed naraw sinjali ċari għall-oppożizzjoni ta' oppożizzjoni għall proġetti Ewropej bħalissa imma jista' jiġri għadha pitada Per eżempju, kena l-kwistjoni tal-komunizmu li kienet twijat kuntentizza l-kolħat, imma fl-axar mill-axar dan il-proġett il ma ntlaqax. Issa rridu naraw kif norganizzaw ruħna hawnhekk fl-Unjoni Ewropea. Qed iwedu ħafna impjiegi ma sissa qed nagħmlu dan billi jkunu impjiegi li ma jkunux siguri. Ġifieri iktar impjiegi ma mhux siguri. Ħankomplu sejrin hekk Naħseb li triq li ma twassalna l-imkien, għalek ma nix nkomplu f'din id-direzzjoni. Ovvjament, aħna t-niprofaw s situazzjoni fis-suq tax-xogħol, u dan huwa parti mix-xogħol li qed nagħmlu iżda fuq livell nazzjonali l-affarijiet mhux dejjem ikunu mixjin f'din id-direzzjoni. Il-unions fil-Polonja pereżempju għalunna li qed nippruvaw jagħmlu l-istess ħaġa bil min ħaddem eccetera, ma, ma kienux ta' suċċess, forsi din id-darba jepu jirġaw jipruvaw un bat naraw, jekk kollom suċċess jew le. L-aħħar kellima s-sinjura Volozinski, fer minuti, ferba minuti jek tista, iktar minn ħames minuti, kunu grati jek jirnexilek. L-aħħar kellima dejjem kollan asħinu għalhekk nipprova nkun iktar mirata fl-approċċ tiegħi. Il-kollega semma il-monitoraġġ tal- Eh, reklutaċ ta' zazah minnaħa ta' negozji żgħar. Dan wieħed mill-miri tagħna u hekk irid isir f'dan il-kuntest bil-kwistjoni li tiffaċili tal-affarijiet biex dak li jkun iħaddem iż-żgħażagħ. Tkellim dwar l-investiment fi riżorsi umani, naħseb li mhux titkellem biss dwar investiment inizjali, ma anke taħriġ eh, matul l-impik li ma jkunx ta' darba fil. Mem xej jiġri fuq livell nazzjonali u jekk dan ikun il-każ ma nkunu nistgħu nagħmlu xej fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk irridu nafsu fuq il-kapaċità tal-Istati membri. Irridu li konna ritorn fuq l-investiment tagħna permezz ta' taħriġ. Imbagħad fuq il-posting tal-ħaddiema. Naħseb li nistgħu niltaqgħu ras imbras unkun nista nispjega l aħjar din il-kwistjoni tal-JSL x'inhi u kif ser tiswinna qares għal negozji li pruvaw jużaw dawn il-possibilitajiet. Misser tkun tajnuna bir-rwol tal-autoritajiet u tal-gvern u musser tkun tajnuna naqqasa negozji li musser ikollhom il-rizorsi. Ħaddiema li ħatmar rasom ta' parti biex jgawdu xi eżenzjoniet fiskali. Tipprovaw xtarmu l-tajjeb mal ħazin rridu nħarsu l-negozji, l-imprizi, għaliex diġà komplikat li wieħed jkun jaħdem ar rasu ma rridu nindirizzaw l-affarijiet ukoll fuq il-livell nazzjonali. Nieqaf bil-punt li għajjem is-sur Thomas Mann qed naħdmu fuq l-ugwaljanza fuq il-post tax-xogħol, qed nagħmlu konsultazzjoni mal-Kummissarju mal-punti tal-industrija u aħna binna fuq il-ħolqien ta' pjattaforma Ewropea. Hija problema reali, kompetizzjoni inġusta ma' industrija intensiva vizavi il-suq lokali. L-aħħar mistoqsija tas sur Serkas, niktar tip utli ta' regolamentazzjoni fuq l-OSH, is-saħħa u sigurezza fuq il-post tax-xogħol. Naħseb anki Sinjura Beres għamlet referenza għal dan. Il-problema hija kif ħan analizzaw kif il-leġizlazzjoni Ewropea sproporzjonata għan negozji Ewropej u jkollha impatt negattiv fuqhom. Aħna ma rridux regolamentazzjoni għal xejn b'xejn, aħna rridu naraw dinja reali fejn rridu jkomplu jgħixu jitkatru l-imprizi tagħna. Rapporter tagħna, senira McIntyre, kull mandek żewġ minuti jekk jogħġbok. Thank you. Grazzi ħafna. Verament xtaqt nirringrazzja tlet panelists tagħna tal ġew hawnhekk illum qasmu l-esperjenzi tagħhom magħna, speċjalment Mark Hoban għaliex mhux ta' kuljum li konna ministru tal-gvern lest jiġi hawnhekk fostna u jispiegħanna l-affarijiet grazzi tal-li għamil dan illum. Grata għal kollegi li ħadu sem dan smieħ u għajmu punt interessanti ħafna. Jien ħaniħom għaj żewġ affarijiet li komplin għomot għal labbozzar tar-rapport. Xi ħaġa li ħarġet ħafna f'dan id-dibattitu hija l-kwistjoni li naqsu regolamentazzjoni u ndirizzajna l-kwistjoni tal leġizlazzjoni ta' sigurtà s-saħħa fuq il-post tax-xogħol Naħseb li ħaġa importanti hawnhekk huwa li naqsu il-regolamenti mingħajr ma naqsu blebda mod il-protezzjoni għal ħaddiema fis-suq tax-xogħol. U naħseb li ħajkunem hemm fuq dan ma' kulħadd fuq dan il-punt. Xaġa tajba li nistgħu nagħmlu fl-Unjoni Ewropea hija li naqsmu l-aqwa prassi u smajna eżempji ta' dan illum. Kont verament interessata nisma' l-esperjenza ta' Senjura Jasovleska fl-esperjenza tagħha b'sitt proseduri ma nafx kemm il-jum u spejjeż konsiderevoli ġew frankati. Jekk nifrankaw dawn il-flus ħanejnu iktar imprizi. U l-importanza mbagħad li nħeġġu l-imprenditorija. Mill-iskola l-qoddim u nala billi ngħidilkom li università minn reġun ta' Hampton fetħet l-uffiċċji tagħha hawnhekk f'Brussell din il-ġimgħa mill-kostituenza tiegħi u jgħidu li huma l-Università tal-Opportunità. Jilqgħu 75% tal-istudenti tagħhom minn raġun qrib il-kostituenza tiegħi u 90% tal-gradwati tagħhom ikollhom impiekum mbagħad wara li gradwaw. L-importanza ta' sobijiet bejn l-edukazzjoni u n-negozji hija importantissima u naħseb li hawnhekk għandna sfida enormi biex dan kollu indaħluh fir-rapport ta' inizjattiva ta' inizjattiva propja tagħna b'6000 karattru. Ma ħnamlu nippruvaw nagħmlu l tagħna. Naħseb illi eh, tajtna u koll eh, eżempju eccellenti nirringrazzja l-missinna eh, kollha nixtieq nirringrazzja l-kollegi hawnhekk lill interpreti illi u kol tawra l-opportunità li naqbżu daqsxejn l-iskeda bi ftit minuti. Grazzi.